Now let's go. I gave an additional two minutes. Nista nibdew żewġ minuti oħra. Eh, Natama li ħattu gost eh, fil-pranzu. Jena, jena zada <laughs> tant kelli ħames laqat. Mela ġejna l-ura u nishtiq nibda. Unajdilkom. najdilkom xlaqa dal-ħodu waqt il-laqa tal-koordinaturi. Ma nix ħafna membri għonek ma jek ma biex għaw il konsegwenzi taħħu. Approvajna l-agenda ta' 28 ta' jannar. U jena sen kun il rapporter tal-opinjoni fuq l-applikazzjoni tal-Liġi Ewropea. Sakke peress li il-skonti deont gwer tiraw. U ma l-esti jappo jinnominaw rapportera l-opinjoni fuq l-accessibilità. Mbagħad fuq il-mistoqsijiet bil-gruppi politiċi. Aħna qbilna ma' tarba tal-ħodor biex nżommu l-petizzjoni 1771 miftuħa u nitolbu iktar informazzjoni mill autoritajiet Spanjoli. U anki il-koordinaturi qablu ma' tarba tal-IPP li jirtiraw petizzjoni. 1770 tal-2014. E, it-talba li jinalqu 43 petizzjoni ġieti kontestata u binna li l-segretarja senat l evaluazzjoni. Umbat li se ninkluhom fl-agenda meta jkun possibbli. Talba tal iftd biex naplika il-proċedura ta' urġenza fuq il petizjoni li rigwardaw it-titib kulħadd qabel u bilna li se jkun hemm il-proċeduri normali applikati għal daw u il-segretarjat se jġibuhom kollha flimkien dawn il-petizzjonijiet biex ikunu nistgħu nagħmluhom fuq l-aġenda. U rridu nżommu f'moħħna wkoll illi xi ftit xar xhur ilu kellna propju opinjoni fuq dan is-suġġett. U dan huwa skont il-proċeduri normali. Fuq il-rakkomandazzjonijiet kontestati, il-koordinaturi, il koordinaturi approvaw il-suġġerimenti tiegħi kollha li f'tlet każijiet li se jkunu komunikati fil-minut. Il-petizzjoni 0177 tal-2015, il-petizzjoni 0199 tal-2015 u il-numru 0214 tal-2015. Umbat fuq il-żjara fact-finding fi Spanja mit-8 sal-10 ta' frar, Eh, sitt membri u tlieta ex officio eh, għalu li u jmorru u ma jista jimpenja uroħum li jmorru u aħna nisħu fuq dan u l-palċaki se jkun il-president ta' din id-delegazzjoni. <clears throat> Umbat, id-deċidejna eh, u koll xaħġa fuq il-smiħ publiku u tlaft il koordinaturi jiproponu anki izmi tal-kellima u deċizjoniet fuq il- fuq l-ismijiet. U eh, dina se tittieħed fija n-nar. Fuq il-trattat ta' Marrakesh, il-koordinaturi qablu li għamlu rizoluzzjoni qasira biex tiġi adottata fil- fil- fil-laqa ġenerali fuq il-punt 8, 9, 10, 11 u 12 e, il-koordinatori ġew informati illi se jkun hemm dossier stampat minn jannar u però dim dana fuq wara talba, għax aħna id-deċidejna li nsiru komitat minn karta <clears throat> skont il-talba u il-xewqa ta' ħafna ċittadini illi nħallu id-dinja eh, analoġika warajna. U għal dawk bħali li huma li jeżitaw, jina żgura illi se jkollna l-informazzjoni li għanna bżon biex inkunu nistaw naħdmu f'dan il-mod mingħajr karti. E, eh, e talba biex ikun hemm dossier bil-karta għandha stirsa sa 19 ta' jannar u tkun valida għas-sena kollha. U s-segretarjat ukoll wedna illi e fakruna fuq din l-iskadenza malli niġu lura wara l-miliet. Skużawna li tkellim tal-daqseg żmien u issa nistgħu naddu. għall-ewwel petizjoni minn Konstantinos Janopoulos fuq kas ta' kustodja ta' tfal nafuħ ta' jebda, għax mux l ewwel darba liġi, u ħana nafu l-kas U issa nixtieq nisħaq eh, l-importanza li eh, nirrispettaw l-iskadenzi tal-ħin eh, għanna ħafna x'namlu l-lejla. L-ewwel il-petizzjonant għal ħames minuti mbagħad il-kummissarju u l-membri ma provaw tkunu titkellmu fil-qosor kemm jistgħu. Grazzi. Dina fuq ħtif ta' tfal, miex fuq il-kustodja, mhux fuq kustodja. Eh, laħar darba tkellimna fuq il-ħruġ tal-passaporti eh, u kienu fil-ksur ta' Brussels nej u l-ħruġ tal-passaporti mux ma jirigwardax il-regolament. Fit-22 ta' ottubru tal-2015 kienem deċizjoni minnaħa tal-ortu. Situ 215 tal-2015 li tajt illi il-ħruġ tal-passaport għal minuri hija fil-iskop tal-regolament Brussels 2 u għandu bżon il-kursens ta' dan kollha li għandhom responsabilità tfal. Għal daqstant huwa ċari li din ir-regola ila hemmhekk mill-2005 minn kemm ilu eh, fisseħ Brussels 2. Jiena kontattajt l-uffiċċju tal- tal-uffiċċju tal-passaporti u kelli risposta f'Mejju tal-2015 meta kien se jġeddet il-passaport u rrit inġib deċiżjoni tal-qorti biex inwaqqaf il-ħruġ tal-passaporti mingħajr eh, eh, li ma jistawx joħorġu passaporti mingħajr il-kunsens tiegħu din għax ħaġa possibbli. Barra minn hekk nixtieq fakkar il-Parlament illi il-regolament numru 4 tal-2009 Artikolu wieħed skont dan ir-artiklu l-Kommissjoni trid tippreżenta rapport fuq l-armonizzazzjoni tar-regoli ta' tfal illi jivvjaġġaw fil-frontieri esterni tal-istati għal sikurezza tagħhom. U memx bżonn il parlament jarmonizza regoli. Orti tajdu b'moċar, it-tfal taħt 18 sena ma jistawx ikollhom passaport propju mingħajr il-kunsens ta' dawk li għandhom responsabilità parentali illi probabilment dina e, il-solvit il-problema il dawk it-tfal kolla li kienu qed imorru Sirja u jmutu hemm. Għalda, stant il-ħruġ tal-passaporti ta' żewġ titfal fl-2010 u l-om ridet toħorġom mill-Unjoni Ewropea biex toħodhom fi stat terz u dina kienet deċiżjoni amministrativi amministrativa tal-autoritajiet tar-Renju Unit illi kesru il-limiti u għamlu deċiżjoni illegali Allora il-passaporti huma autentiċi, il-passaporti tat però huma illegali. E la laki u l Brussels 2 jajt illi il-istat e- e- e- jistaw jivjaġġaw fl-istati membri biex unħallija fid il-parlament jiddeċidi fuq din il-kwistjoni. Ah, ah, hemm xi kritika fuq il-Kummissjoni. Għax il-regolament ma jirrigwardax il-kondizjoni illi fija wieħed jista' joħroġ il-passapert fi semmi tfal. U dan huwa eh, stqarrija falsa illi saret lil parlament u l-ċittadini tal-Ewropa. Jekk il-Kummissjoni miex żgura fuq kif tinterpreta il-liġi għandha tibat mistoqsija lil orti u mhux tagħmel stqarrijiet illi ma jamlux sens. Dina n-obligaw l-Komissjoni għatu rapporti ċari fuq il-ċittadini. Fuq il ħtif f'Ċipru, intkom smajtu illi tiftakru li fl-aħħar smih e, kienem eh, dokument straġudizjarju li kien eh, allegat mal-petizjoni tiegħi u kien jirigwarda ċerti mistoqsijiet u l-ministru risponda wara sitxur u wara xi talbiet minn ħata segretarjat. Eh, dan uffiċċju għandu eh, seta eżekutiva biss u deċiżjoni li twaqqaf il każ kriminal sar minn korp indipendenti. U jina għonek nishtiqna fil-prosekutur mux et jirrapprezenta li nifsu imma u qed jirrapprezenta l-Ministru tal ġustizja U forsi il-AG huwa indipendenti bħala eh, korp imma mhuwiex esterna l-stat eh, ta' drittu u mhuwiex u għal huwa responsabbli d il-liġi. Jiena għal daqstant nistaqsi l-kummit, nitlob il kummitat jerġa jibat il e, ittra li direttament l-Attorney General u anki dan il-dokument straġudizzjarju illi rċeva Deċembru ta' sentin ilu u dan ġi moti legalment, legalment u ġi notifikat legalment u għadu għat jistenna risposta. Jena nishti nistaqsi E, e, e, nitlop li din dan l-istħarriċ kopri anki l-Greċa. U kienem kasta divorzju fateni fuq kustjoni ta' ġurisdizzjoni u kellna namlu referenza għal preliminary ruling mill qorti tal-ġustizja. Kwestjoni kienet jekk dana għandu xaqsam riċerka tal- ġurisdizzjoni applikabili u dawn jistaw jiġu applikati biss f'każijiet eh, li rigwardaw ċittadini Ewropej, u mhux indipendentement, ma parti mis sistema U peress li hemm eh, anki intervenzjoni politika fiha il kwistjoni deċiżjoni. Wara 15 il xar għada ma ġietx maħruġa u laqqas il-mistoqsijiet ta' referenza għal orti allora nitlob l-Qorti tal-Ġustizzja, nitlob il-Kummissjoni jew toħroġ deċiżjoni jew tibgħat ittra lil qorti tal-Ġustizzja għax għandha implikazzjonijiet anki fuq il-każ ta' kustodja. Tista' tibqa' hemm anki għal għaxar snin anki iktar u aħna ma rridux li jiġriek. Aħna rridu deċiżjoni jew law jew lem. Wieħed ma jistax jirritarda d-deċiżjoni. Għaliex hemm ministru li din il-mistoqsija ma toġbux U naħseb li hemm ħafna nies fil-Kummissjoni wkoll li ma li ma li ma ma ma toġobhomx din il-mistoqsija. Però ir-risposta eh, trid tasal. Grazzi. Issa situazzjoni attwali. Eh, il-kwestjoni qiegħda fidejn l-euro ġust, il-tfal ħarġu mill-Unjoni Ewropea, ġew eh, ġew rapportati fil-sistema fil sistema edin fl-Ungerija ma jistawx joħorġu fil-Schengen, edin hemm eh, eh, bazi temporanea, li skadiet jistaw jgħodhom mhux iktar minn tliet xhur. Eh, edin kifat fuq passapart li mhuwiex legali u nixtieq li l-Eurojust tikkoordina mal-istati membri involuti u barra minnek memx ftejim bej l-istati membri kellhom servizzi legali illi jistaw jgħatu opinjoni. Nishtiq li l-Parlament jikteb l-Euro ġust biex jitlobom janalizzaw il-kas u jiddeċidu skont l-liġi. Umbat kienem mistoqsija oħra, kienem ittra l-Komitat Juri Eh, eh, kien hemm ħafna eh, ħadu ħafna żmien biex jittuna risposta, mbagħad tawna risposta f'Ottubru u hemm possibilità illi l-om tmur lura għax m'għandix impik fl e u u allura se nipprova nsib soluzzjoni diplomatika. Dan huwa kollox. Thank you very much. And now I extend the floor to, to the Commission representative. <laughs> Marissa, il-rappresentant tal-Kommissjoni, sur Rubizic. Grazie. U grazie għal petizjonant għalli għalina daw l-affarijiet kollha biex nkunu nistaw nitkutu għom niskutuhom lum u forsi niċċarawhom. l għol net, kif għal il-petizjonant? id deċizjoni tal orti tal ġustizja ċe 215 tal-2015 fuq il-konsens tal-ġenituri biex il-passaport jinħaraġ għal tifel minuri, jiena ma naqbilx fuq, fuq din il-kwistjoni. Il-pozizjoni uffiċjali tal-Kummissjoni miex din, imma illi din id-deċiżjoni ma tajċ illi dejjem hemm bżonn illi żewġ ġenituri jridu jagħtu l-kunsens biex jinħaraġ il-passaport għal persuna minuri. Biex niċċara da nittama illi tippermettu li nidħol fit-test ta' deċiżjoni għax fil-punt 15 eh, ta' deċiżjoni l-qorti moċar ċar eh, tamel suppożizzjoni li skont il-liġi bulgara deċiżjoni eh, fuq il-vjaġġi ta' tfal u għandhom jittihdu bil-komuni bejn il-ġenituri. Allora huwa veru li deċiżjoni tajt illi iż-żewġ Eh, ġenituri li l-għatu l-konsens biex jinħareġ passaport, però tajdu dan imħabba il-liġi bulgara, għaxek tajt il-liġi bulgara. Kif il-petizjonant għadu kif għal, l-autoritajiet tar-Renju Unit għalu illi skont il-liġi nazjonali tagħhom eh, bizzejiet li kunem konsens ta' ġenitur wieħed. Meta wieħed iż dan u meta wieħed iż illi il-deċizjoni li kwota il-petizjonanti ġi applikat biss jekk il-liġi nazjonali tal-Istat membru eh, sopponi illi il-ftejim ta' żewġ ġenituri huwa neċessarju u il-deċizjoni tista' tiġi applikata l każ eh, f'dan il każ ta' ċerti stati, mhux fejn eh, huwa biżdejjed li jkun hemm kunsens ta' ġenitur wieħed. Il-pożizzjoni tagħna hija eh, skont il-ġurisprudenza eh, il-prezentazzjoni tal-petizjonant miex valida u dawn huma konsiderazzjonijiet li bbażati fuq liġi ċipriota u fuq il-proċedura li teżisti fil-Greċja. U il-Kummissjoni ġa studjatom dawn il-punti u diġa laħqet opinjoni fuq dawn u aħna nżommuha din l-opinjoni, ċoe illi lebda u liġi Ewropea ma tiġi applikata kif qed jgħid il-petizzjonant u l-ebda intervenzjoni minn aħda l-Kummissjoni hija possibbli u grazzi. <clears throat> grazzi ħafna lilek. U jiena nixtieq issa niftaħ id-dibattitu għal-kollegi. Eleonora Evi, grazzi ħafna President. know, u għacħara unek illi jembżon namlu livell iktar li ta' interpretazzjoni, għaxan kiena unek għandi sentenza tal-qorti fidejja. U fl-axar bicċa ta' sentenza l-qorti għettajt, jek nistanajt, illi l-azzjoni li wieħed mill-ġenituri eh, jista eh, eh tkellmu bil-mod, erġa' erġib 11 ma kienx ċarda, tajt il-President, biex l-interpreti kollom ċans. Fil-parti, l-aħħar parti ta' sentenza, l-orti qed tajtek, illi l-azzjoni illi bija wieħed mill-ġenituri jitlob lil-imħalfin biex jieħu l-post tal-ġenitur liħor biex jinħarex passaport fl-istat ta' residenza fisem eh, il-minuri il hija hija tirrigwarda il- eh, jitħol taħt il-regolament Brussel 2. Jiena jidir li li ħafna drabi aħna nintilfu fl-interpretazzjonijiet u f'dan il-każ huwa neċessarju li konna risposta iktar profonda minnaħa tal tal-Komissjoni. Għax fl-opinjoni tiegħi ma sodisfatniġ din ir-risposta li tawna. Ja nixtieq ukoll nerġa' nura fuq il-frażi illi il-petizjonant uża waqt il-slide. E, it-tfal tiegħu għandu passaporti autentiċi però illegali u din tati taqsira ċara ta' ħafna ta' kondizjoni li ħafna familji eh, jinsabu fiha eh, f'sitwazzjoni ta' inċertezza u kontradizzjoni. Fil-ġungla tal-liġijiet eh, eh, tal-komunità u tal-liġijiet tal-stat membru. Hemm bżonn namlu ċarezza Waħda mill-azzjonijiet li ju il-petizjonant e, ippropona huwa li għalli nerġaw nikdbu u nitolbu lil ċipru risposta ċara u preċiża mingħajr ma ninħbew wara il-formalità u l-klim e, billi nieħdu responsabilità, nerfaw responsabilità tal-azzjonijiet tagħna u minnaħa tal-Komitat tal-Petizzjonijiet nitolbu risposta mill-autoritajiet ta' ċipru biex inkunu nistaw nalqu din il-kwistjoni li la dejja wis iż-żmien fl-aħħar ukoll barra minn hekk il-petizzjonant ukoll eh, talab biex nerġaw eh, nabdu il-rapporti eh, diplomatiċi mal-Emirati li din ħaġa importanti li għandha sir anki mill-kumitat tagħna aħna għandna napoġġaw din it-talba tal-petizzjonant. Fl-opinjoni tiegħi din hija petizzjoni għandna tibqa' miftuħa għax tqajjem ħafna problemi illi eh, insibu kuljum fl-applikazzjoni tal-liġi tal-komunità u l-applikazzjoni tagħha uh, fil-istati membri. Il-Signora <clears throat> eh, Zdanoka. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja l-petizjonant l-għonnet fuq għall-esistenza tiegħu f'dan il-każ għax aħna f'dawn il-każijiet konkreti aħna bħala leġislaturi membri tal-Parlament nistgħu nifmu fejn hemm noqqasijiet fil-liġijiet tagħna, speċjalment fir-regolament Brussels 2, oħna nafu li issa qegħdin f'pożizzjoni ninfluenzaw il proċess ta' emendi eh, ta', ta bidla ta' dan il-Brussels eh, 2 u rridu u rridu nieħdu nota anki ta' dawn il-problemi ta' dawn il-każijiet partikolari. U jiena inħoss illi dana għandu x'jaqsam ukoll mal mal-fat li memx starrija ta' eh, ċittadinanza Ewropea. Aħna sentejnilu kien anki s-sena ta' ċittadinanza tal-Ewropea Eh, Ewropea u kellna anki rapport fuq da, però sfortunatament meta nitkellmu fuq iċ-ċittadinanza Ewropea l-unika problema li illi illi nitkellmu fuq huwa il-problema ta' ċaqliq ħieles tal-moviment liberu. U ma nitkellmux fuq il-ċittadinanza Ewropea bħala bħala valur miżjud għat ċittadinanza ta' pajis. Kiku aħna namluħ dan, inkunu nistaw nitkelmu fuq differenzi fil-liġi. Per eżempju, fil-Bulgarija eh, għanna bżon il ta' żewġ ġenituri fir-Renju Unit le, ma nafx l leġizlazzjoni ta' Ċipru. <clears throat> il-Greċa qed jgħid il-petizzjonant. Allora iż-żewġ ġenituri huwa neċessari. U f'dawn il-każijiet transkonfinali aħna nixtiequ li jkun hemm ċerta armonizzazzjoni fil-liġi. <clears throat> Speċjalment fuq iċ-ċittadinanza ta' tfal. Jekk dan jkun possibbli tkun dimensjoni li fiha nistgħu nippruvaw nihdu id ġodda ċittadini għaċ-ċittadinanza Ewropea. Kien hemm anki il-problema tal tal-bidla eh, fil-relazzjonijiet ma' pajizi terzi biex natu eh, eh, reġim ta' viza ħilsa. Meta nitolbu din dan il reġim nistgħu nitolbu anki kooperazzjoni aħjar ma' dan il-pajjiż u għawnek għanna nistaw ninfluenzaw di situazzjoni naqbel ma l-argumenti ta' Leonora Evi illi il-risposta tal-Kommissjoni miex eżawrienti u anki jena niproponi illi nżommu għam miftuħa din il-petizjoni u nistaqsi evalwazzjoni iktar profonda tal-kas. Isur sur Marjas President, grazzi. l onet il-petizjonant e prezenta il-kas tijaw b-mod estensiv u, l-dramma personali tijaw. Għalli xo li bot mit-tfal tijaw ma jistax jarom mitfall tfal tijaw. Din hija kwistjoni immorali imma ti rigwarda anki il responsabilitajt u l-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea. Għaliex il-petizjonant u ċittadin tal-Unjoni Ewropea u rridu daw l-affarijiet nikkonsidraw anki minn angolazzjoni oħra xinu l-interess, xinu ma l-interessi ta' tfal, specialment ta' tfal tal-minuri. Għaliex dawn il-minuri għandhom anki huma ċittadinanza Ewropea. U kifat qabel il-ċittadinanza Ewropea hija l-bażi li fuqha aħna nistgħu nibbażaw ruħna biex naraw nirsolvu anki problemi tal-familja. Għax anki il-liġi il tal-familja miex il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea, imma il-kompetenza tal-Istati membri. Però mill-moment li aħna għanna ċittadinanza Ewropea, aħna irridu naraw e kemm xi partijiet tal-liġi ċivili u tal-familja jista' xikolla influenza fuq id-drittijiet ta' dawk li għandhom il-ċittadinanza Ewropea, jew il-ġenituri jew it-tfal. U bħala konsegwenza nħoss li dini għal-qalba tal-kwistjoni. U dan jista' jgħinna f'dan il-każ imma kif f'każijiet oħrajn li neżaminaw fuq l-istess suġġett. Jiena ma naħsibx li il-risposta tal-Kommissjoni hija sodisfaċenti. U inħoss li u naf minn anki l-kollegi għamluħda ah, żewġ punti l-ewwel net nafu illi kienem l-involviment tal-Eurojust. Din hija ħaġa serja. Aħna bħala komitat l-ewwel net nistgħu nħallu l-każ miftuħ. Nistgħu nitolbu illi jingħata aktar eh, eh, informazzjoni mill-Eurojust u u, u f'dan il-każ ta' il-ment depozitat u l-proċedimenti legali saru kollha mal-awtoritajiet rilevanti tal-istati tal membri u nimxu f'din id-direzzjoni. U t tini punt, nippreżentaw etra l rappreżentanza permanenti tal-Ungarija għaliex hemm punti li rigwardaw xta jiġri bit-tfal u xta jkollom permess ta' residenza, jistax ikollhom u l-punti li għajem il-petizjonant il-parteċipazzjoni fl-Euro Ġus din hija kwestjoni li t-rigwarda l-Ungerija U l-Ungerija għanda tiġi voluta għanna jkonna l-opinjoni tal-Ungerija, għandi t-tiret punt ukoll, għandu jkonna risposta aħjar mill-autoritajiet ċiprioti. Il-ċiprioti qed jikkonsidraw illi din hija kwistjoni li tirigwarda l-qorti u qed jgħidu li bħala pajjiż ma nistgħux nintervjenu. Però nistgħu nżommu kuntat mal-parti ċipriota biex naraw kif jiżviluppa l-każ. Ir-raba punt jiena żgur illi fil-Emirati Arabi Uniti jista jkollna zona griża fejn il-liġi miex implementata u nisjebu f'dan il-post. Eh, nista, eh, hemm possibilità li jiġri dan, nista nibatu ittra lill-Emirati. Jiena naħseb li l-kas għandu jibqa' miftuħ, għandna nibatu dawn l-ittri u għanna niprovaw nirsolvu kas mhux fl-interess tal-petizzjonant jew tal-mara tiegħu, imma biex nimproteġu l-interessi ta' tfal għax għanna unek għat unilaterali ta' ġenitur wieħed mill-punto di vista tijaw et jinterpreta eh, mod tijaw jew taħħa u aħna rridu nsibu l-interess oġġettiv ta' tfal. Hemm ħafna aspetti legali eh, li rridu jiġu analizzati, mhux faċli, imma mill-punto di vista tagħna nistgħu nagħmlu dawn il-ħames punti li semmejt, u qed nara li l-kollegi jaqblu u anki dan semmew qabel u b'dan il-mod nistgħu nagħmlu pressjoni biex ikonna żvilupp pożittiv fuq il-każ. Grazzi. Grazzi, signora Carton Dolly. Grazzi ħafna. President. Ma rridx nieħu eh, ħin ħin iktar mill-li hemm bżonn. Nixtieq ngħid li kultant f'termini legali probabilment kif qed tajt il-Kummissjoni eh, bl-analiżi teknika tagħha hemm ħafna verità. Però minnaħa l-oħra mbagħad il-ħajjiet tal-persuni u il-moviment liberu tal-persuni u realtà ta' relazzjoniet internazzjonali ma uh, mhuwiex rifless tajjeb fil f'dan il-mod eh, analitiku li prezentatinna l-Kommissjoni. U allura jiena napoġġa bisħieħ l-idejat eh, ta' Eleonora Evi mill-bidunet naħseb li kas għandu jibqa miftuħ għanna nitolbu iktar informazzjoni u nieħdu azzjonijiet ehm, ċerti azzjonijiet biex nikdbu lill-autoritajiet involuti naħseb li tkun ħaġa xierqa jekk aħna nżidu anki dawn il-każijiet fid-diskussjonijiet fil-grupp ta' ħidma fuq il-protezzjoni ta' tfal. Nafu li se jkonna mistoqsija orali fuq Brussels 2 u dana jista' jżid elementi oħra diskussjoni tagħna fuq dawn id-drittijiet fuq il-protezzjoni ta' tfal u tkun ħaġa ħażina e, e, tkun ħaġa żbaljata e, kieku aħna nagħlqu il-petizzjoni il, il qabel id-diskussjoni fil-plenarja u il-bidliet fil-plenarja Eh, fil-Brussels 2. il e signora Pitera. Grazzi, President. Dan il-kas ġi eżaminat ġa ħafna drabi u fis situazzjoni attwali ma tanċen eh, għanna fariet namlu. Il-xolijiet e fuq Brussels 2 ma pendenti. Zewċ kwestjonijiet importanti. Il-ħruċ tad dokumenti nazjonali Dan huwa eh, eh, dinja responsabilità nazzjonali u jina niddubita jekk l-istati membri u xqat se jaqblu illi dawn id-dokumenti għandhomx jiġu maħruġa għabbażi tal-provenenza tal-dispozizjoniet internazjonali. Pero din hija dina ti riguarda il-vjaġġi ta' tfal ċerti pajizi żewġ ġenituri jridu jagħtu l-konsensu f'pajjiżi oħra wieħed biżejjed. U dan huwa nimmaġina imħabba l-filosofija differenti li eh, tirrenja fil-pajjiż, fil-pajjiżi differenti. Fil-pajjiżi fejn il-kursens ta' żewġ ġenituri huwa neċessarju, <clears throat> allura jiġri illi ġenitur wieħed se jiblokka deċiżjoni u jgħamil kull ma jista' biex it-tfal ma jitilqux. U naħseb illi eh, minn hawn ftit ieħor fil-Parlament nimmaġina se jkollna petizzjoni għaliex eh, ġenitur b'tifel m'għandux il-possibilità eh, ikattar il-karriera ta' tifel għax hemm ġenitur ieħor li qed jibblukkaħ jina nishtiq nistaqsi x'nistgħu niksbu billi nħallu din il-petizzjoni miftuħa. Jina nibża biss li kull ma qed tagħmel qiegħda eh, tissodisfa l-kuxjenza tagħna. Eh, aħna nagħtu eh, l-isperanza li l għanti li nistaw nejnu. Pero fil-fat ma nistawx namlu ħafna. Ejan kun onesti, aħna verament nistaw nejnuħ il-petizjonant bi situazzjoni legali attuali li għanna fidejna Jek ti permettu li anki jena nishtejn għajn punt għonek. Naturalment, l-armonizzazzjoni kif għalet il-Signora Stanoka hija eh, ħaġa li kulħadd jixtieq il-federalisti, però aħna fil-fatt mm, ma wasalniex u fl-opinjoni tiegħi sfortunatament aħna hekk. Però il-ħruġ tal-passaporti jidħol taħt l-ambitu ta' sussidjarjetà, ċoħe pratikament kompetenza nazzjonali u ma nistaw namlu xej fuq da u kull ma nistaw namlu nistaw namlu kampanja biex ikun hemm iktar federalizmu. u dan mhuj mhix ħaġa utli ħafna f'dan il-mument la tfal u laqqas għal petizzjonant. U jien għal daqstant nixtieq nistaqsikom għalix sentikom il-mikrofonu. Kienem tentativi non ġudizzjari ta' soluzzjoni ta' din il-problema ċerti stati membri joffru eh, medjazzjoni bejn iż-żewġ ġenitori li ma jistawx jitkellmu bejnietom, li ma jistawx jiftemu fuq il-kustodja ta' tfal. Kien hemm saru tentativi ta' counseling bejn iż-żewġ ġenituri u jina nagħmel referenza anke għal dak li għal sur Marjas għax għax il-propju l-attività principali ta' tal-kumitat tagħna huwa l-aħjar interess ta' tfal. U hemm ħaġa li nistgħu naqblu kollha aħna fuqha huwa illi l-aħjar interess ta' tfal huwa li kollu relazzjoni tajba baż-żewġ ġenituri meta meta jeżistu dawn iż-żewġ eh, ġenituri. F'ċerti każijiet traġikament it-tifel għandu ġenitur wieħed biss u f'dan il-każ irridu eh, eh, inħedġu dak il-ġenituri li jagħmel kull ma jista, ma meta jkun hemm żewġ ġenituri fl-aħjar interessi ta' tfal iridu iridu iridu inaqsu l-vendetta personali tagħhom illi ħafna drabi tkun ilha għaddejja ħafna jiena ukoll qabel ma sirt qabel ma sibt eh, politika kont namel dawn is-sessjonijiet jien stess eh, ta' medjazzjoni u ta' counseling. U tkun ħaġa tajba tkun tafek di ix ħaġa li inti pro eh, provajt, mux qed nipretendi risposta minn għandek imma tkun eh, ħaġa interessanti għalija u anki għal kollegi jekk inti għamilx tentativ ta' medjazzjoni. Yes, eh, si, Eva, aħna <laughs> provajni dis l-2011 b-medjatur tal-Parlament għal ħtif ta' tfal, però kien hemm red line eh, illi kienet li lem il-stat ta' dritt. Il-mara ridet illi kunem hemm divorzju de facto mingħajr mingħajr minar, minar provi, però l-orti grega Eh, għalet li dana ma, ma, possibli għax dan umbur kontra l-liġi. Jekk hemm eh, eh, soluzzjoni għandha tkun fil-liġi. Fil, fil, fil kull ma qed nagħmel hawnhekk huwa li qed tistenna li l-Stati membri implementaw l-Istat ta' dritt. U biex nistega l deċiżjoni tal-passaporti, kif qed tajdu intkom, dan huwa responsabilità tal-Istati membri u l-autoritajiet iridu joħorġu d-dokumenti, però regolament ta' Brussels 2 ilu jeżisti mill-2005 u ġi firmat mill-Istati membri kollha ħlif id-Danimarka. Allora il- l-istati membri kollha jaqblu fuq dispożizzjonijiet ta' regolament u hemmhekk jgħidu ċar li jekk wieħed għandu il-responsabilità parentali, inti tista' tagħmel deċiżjonijiet kritiċi fuq fejn it-tifel jistudja jgħix, eccetera eh, jekk memx ftehim fost bejn il-ġenituri, allora l-orti tista' tiddeċidi. Il-orti tal-istat membru li għanda ġurisdizzjoni internazzjonali, dan huwa dak li tajt id-deċiżjoni sentenza. Jiena naqbel ma' Sinjura Evi, peress illi hemm tant differenza anki mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni, hemm bżonn li sir analiżi xirqa ta' din id-deċiżjoni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 this is not a very simple case to summarize. Mux fasti ta' ti ta' taqsira nixtieq li kien iżda mhux. dimensjoni umana illi fortunatament semma minn xi deputati fil-fatt fil-waqt tal incident kienu kellhom 11 u 15 sena għadhom tfal, għadhom tfal żgħar i edin eh, feta sensittiva fejn għandhom bżon żew ġenituri u nixtieq illi naraw x'ista jsir. U nħeġġiġkom biex tirritornaw lura segretarjat il għaliex naf li għandkom rapport twil fuq is-suġġett ma' segretarjat jekk kontu intom fa' situazzjoni skontu t-provaw tamlu, t-provaw s-sibu soluzzjoni għallu liet, l-aħjar soluzzjoni immaġinabli għal-jom. Jista jkunem soluzzjoni non ġudizzjarja qed nuża l-privileġġ tiegħi bħala President nitolbok ma tintervjenix. Rajt każijiet armin tiegħek li nixtram jissolvew b'dan il-mod. Kien hemm kollega li qalet li ma nistgħux nagħmlu iżjed minn dak li sar. Naqbel. Iżda il-kollegi saħu dwar ir-rieda illi jenalizzaw il-kas minn angoli differenti u jena dan irrid ikkonsidraha iżda irrid nisħaq u irrit li kulħadd jikkonsidra illi Surjanopoulos ma nistawx intuk ta' folot Legalment, dan huwa każ fejn ma nistawx l-entuk ta' mitfolot ma dana kollu tali kellet prova segwi rimedji non ġudizzjarji u għanna namlu dak li nistu. Da namlu li nistaw bħala komitat jġifiri. Li nikdbu l-Eurojust. U jkonna bieċa informazzjoni bil-miktub dwar dak li sar u soluzzjoni possibli analiżi possibbli minkejja illi l-analiżi mill-Kummissjoni Ewropea kienet waħda tajba ħafna li tispjega u tisħaq il-fatti. Is-sitwazzjoni fatwali iżda ikun tajjeb li kollok l-analiżi anki bil-miktub sabiex nkun nistgħu mmorru lura liha u namlu referenza għaliha. l minn dan se nibatu it ittra l-Avukat Ġenerali Ċipriot u l-reprezentazzjoni permanenti ta' Ċipru kif ukoll dik Ungeriża u l-aħħar iżda mhux l-inqas. L-estabilejna grupp ta' ħidma fuq il-kwistjonijiet tal-benessri ta' tfal, il-President, il-Sinjura Evi, nixtieq nirreferi dal-każ lilek u l-grupp ta' ħidma tiegħek. Għadastant, issa xol fil-lejn il-grupp ta' ħidma. Għamlu dak li testaw biex tazaminaw minn angolu differenti. Kollegi, taqblu ma dak li għadni proponejt. Grazzi. U ġala darba tajtek il-mikrofonu, eh, preċedentement ma nsibx għandek bżon terġa' intervjeni. Grazzi tal-li ġejt, nipodejjin issa bil-ħidma Afkaristo lilek. Grazzi ħafna. Nissin ringrazzjak anke f'ismi u għalek. awguri kbar mill-qalb. Forsi s-sena diħla jkollna riżultati dan u dak li nittama waħna. Naddu s-sal punt naċ fuq l agenda ċittadin Ġermaniż illi jippermettilu jeżerċita drittijiet tiegħu ta' ġenitur fil-żjarat lil uliedu Issa l-ħames minuti, Iva, għor nafsan il-tajjeb. Jiena ġej tal-petizzjoni illi nġab fil-Unit minn om il-wilt u issa maċem kontat. Tistaw taraw impressjoni ġenerali ta' x'ġara għal twiet t tifel Meta jkun hemm diskussjoni dwar tifel li ma jkunx irid imur l-iskola, naħseb hija kwistjoni ċara li t-tifel skola jrid imur. Iżda meta jkollok diskussjoni dwar it tfal jekk u ma jirċimu fejn il-ġenitur ah, jmur iżur il-ġenitur tiegħu din hija żed diffiċli u ma jistax nifhem id-differenza f'kif inni jista' jkoll hemm influenza minn ġenitur jew minn xi ħadd ieħor. il-Kommissjoni trid tikteb ittra lil-Ren Unit naħseb sissa dan għadu ma seħx. It-tarbija twelet fl-2004 fl-2007 diġa kena proċedimenti l-orti u provajna n-konkludu għom mota mikevoli u kien hemm involviment ta' servizzi soċjali biex ikun hemm żgurar tal-kuntatt mal-missier il-mister kien ġej mill-Ġermanja. Il-om seta ġib il-tifel għal-sena u wara li wasal il-tifel il-Renjunit. Jiena ma kelli ebda informazzjoni, ma kelli punt ta' kuntatt u domna xur ma sebnija il-regolament, regolament, il-ordni taħt regolament Brussel 2A Illi fisser li il-bċakata ta' tigrava imbat il-Kommissjoni Ewropea ġiet informata li jiena ma kelli kontat jiena m'nix avukat u ma kellix sfond tal-liġi. Mela, il- jider fir-Renju minkejja il-flejers li ħallas ta' 18.000 sterlina ma mbagħad ma stajx tibqa' nħalla xorta waħda ma stajtx nikseb il-kuntatt ma' tifel din hija magna qegħdem biex tiġġenera l-flus fl-2010 jiena illum ma kienx qed tibqa' żomm il-tarbija fir-Renju Unit ira li dik dak il-periodu speċjal da stant kellu minn barra l-pajis fit-tini tal-2011. It-tarbija mhux kontent missiru li jieħdu mill-iskola u jgħidu li titla, iżda dik kienet l-unika alternativa li kelli fl-2011 kena it-tieni it-teħid il-lom setat mur l-ura Renjunit, mustax ritorna u minħabba l-ewwel darba l-ewwel darba ħadd ġani prova nforza liġi fir-Renju Unit wada stant, nforza Brussell tnejn biex jina rrit nara biex ikun nara l Libnin. Minkejja l-sforz minn qrati ma kienx hemm progress 2013 l-Renju Unit ħaġ ġurisdizzjoni fl-2015 imbagħad ir-Renju Unit irrifjuta t-talba tiegħi kien hemm possibilità għal appell fil-Qorti Lussemburgu wara sentejn il-kontatt għadu ma sarx. Biex nidħol fi żjed dettall fl-2013 ir-Renju Unit ħaddu ġurisdizzjoni inħatar psikologu il-kas ġi ritornat il-kas ta' ġan fetaħ kien hemm anki speċjalista tfal, psikologu ma ksarx progress wara s-sena. Jina konti għatna, stajtna l-tifel sija kull tlet xhur meta mmur Londra, sentejn wara fl-2015. Mill-2013 kena dejjem l-istess imħallef u dina ma sforzaċ biex iksir il kontat Imbat, meta jina sirt naf xkien għaddejt labt li l-kas jintbat l-Lussemburgu mikkel kien tart għal sentenza preliminari għall-interpretazzjoni dwar kif l-infurzar nazjonali li għad Brussel 2 għandu jieġi infurzat. Kusna dejjem tiċħat li dan huwa bżonn jus meħtieġ mela dwar l-Kummissjoni jien għandi problemi bil- il-politika ġudizzjarja din hija liġi u l-mod ta' kif tiġi interpretata il-politika fl-ħar mill-ħalija kwistjoni tali politika. Rajt anki l-kas ta' Makxams bil-qrib, il-kas Safe Harbor, u nasib huwa eroj li huwa irnexxielu minkejja l-Kummissjoni ċaħdet li kien hemm ksur, huwa irnexxielu jġib kas, ressaq kas, kas u il-Kummissjoni Ewropea għandha monopolju f'dan li nixxilu jressaq il-każ dem il-qorti. Il-Kummissjoni damet għaddejja b'dan snin twal minħabba il safe harbor. jiena għandi responsabilità ġenitorjali u rrit aċċess immedjat għal ibni dak li nissuġġerixxi u il-Komissjoni tajt li memx ksur fil gwart tal-parental root cutting memx uh, kuntat ma tfal, tfal jintbat wara adozzjoni rridu sentenza mill-Qorti tal-Lussemburgu dwar kif il-kuntat bejn it-tfal u l-ġenituri għandu is-seħħa. Hemm il-Karta Fundamentali tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea forsi għanna nresqu użet kazijiet lejn il-qorti tal-Lussemburgu jiena nixtieq nara xenarju ta' dan it-tip. Il-Kommissjoni nifisa mhix sejra l-qorti. Irridu naraw il-servizz legali tal-Kommissjoni għal l-interpretazzjoni tal-liġi mhux il-Kommissjoni nifisa. Hemm reviżjoni ta' Brussell 2A għaddejja attwalment tista' M'hemmx informazzjoni dwar taħditiet. Jiena tlabt nista' ninaqat jista' xi ħadd mill-Parlament jingħaqad ma' dan il-grupp ta' esperti iżda ma kienx hemm informazzjoni dak li nasuġġerejt kien bħalissa dan il-każ Brussel 2A xikun l-aħjar li dawn il-kazijiet nħallu għom miftuħin sa' kem ikonna l-aġġornament un bat naraw verifika fuq il-kazijiet eżistenti sabiex il-ġenituri kun jisir ritornaw. Grazzi ħadd iktar fit-tur mill-li xtaqt. We are running short of time. I'm happy to extend the floor to the commission. Grazzi issa nisimaw mill-Mistur Group Seċċa l-Kummissjoni. Grazzi President tal-mikrofonu, grazzi l-petizzjonant. Naħseb nistaw nżommu kumenti konċizi ħafna sissa il-Kummissjoni wieġbet xi 20 itra lill petizzjonant kif ukoll xi 30 tal-balaċċess tad-dokumenti. Il-petizzjonant issa m'għandux punti ta' sostanza li l-Kummissjoni mhux diġà reveditom mal-servizz legali il-punt tal-ilment u dwar l-applikazzjoni tal-applikazzjoni regolament Brussel 2A, mod partikolari dwar l-infurzar ta' deċiżjoni tal-Qorti Maltija għall-aċċess tal-tifel u deċiżjoni tal-Qorti tal-Renju Unit. Din diġaġet komunikata l-petizjonant bosta drabi, il-regolament Brussel 2A, il-regolament ta' kif deċiżjoni B'din ir-rigward id-deċiżjoni Malti l-aċċess tal- tifel ta' petizjonant Brussel tnejn għajda xiddi kif deċizjoni għandha tiġi rikonoxxuta dikjata inforzabbli u imbagħad infurzata fl-Istat membru. X'in ġu għall-infurzar fl-istat membru regolament huwa ċar ħafna dwar kif il-materjal il proċedura l-infurzar għandha tiġi ikkonsidrata dik sta għal liġi tal-istat membru Brussel 2A huwa strument mingħajr regoli sostantivi għall-infurzar. Aħna nafu illi l irati tal-Renju għamlu kuntat mal-petizzjonant u spiegawlu il-problema fil-proċedimenti xini fl inforzar tal deċizjoni dwar il-ġurisdizzjoni tal irati tal-Renju Unit fil-kas tal-petizzjonant, il-petizzjonant stess saħa il-qrati għandhom ġurisdizzjoni lex il-petizjonant il-mara tiegħu ħadet tifel il-Renjonit u taħt il-regolament Brussel 2A specialment fil-punt tal-deċiżjoni tal- li maqrati għandha ġurisdizzjoni f'każ li tifel ikun ittieħed mod illeċitu il-Renju Unit iva għandha ġurisdizzjoni. Brussell 2A huwa strument illi mandu xejn ħlief ġurisdizzjoni u l-kriterja determinar ta' l-inforzabilta. Din hija raġuni il għala l-Kummissjoni għadha ma kuntat kuntatt ma' Renju Unit il għaliex ma nistgħux nidentifikaw ksur ta' dawn ir-regoli. U bessa bażi ta' ksura tista' tintervjeni l-Kummissjoni mal istati Membri. Grazie. Thank you very much, highly appreciate. Grazie napprezzaw ħafna l-kommenti tiegħek, Kummissjoni. Now, no one has asked. L-ebda delegat ma talab għal-mikrofon, għaddi l-mikrofon l l-petizjonant għal-minuta l-leċenti best ħin allokat li. Okay, um, coming back to the first point because... Mela, l l ewwel punt, l naħseb tal-bit -tal ħesent għal libertà ta' informazzjoni dej u għal kommissjoni minna ħati għaj l-ombudsman suppost kollu jinvestiga l-kasu dan ma fl-2013 bat ħafna jittiri biex nirċivi sezzjonijiet kif nista' nimxi f'dan il-kas nandi nagħmel ir-Renjunit għaliex tkonna fl-Renjunit ħajħu ġurisdizzjoni dak li naf issa u li dan il-kas kallu jintbat l-Lussemburgu għal rinvijo dan li dak li ġara u li ma naħsibx għandhom il-kwalifika forsi għazet il-servisika jemmer il komissjoni u minn dan il-lat naħseb illi ma jemmilx sens it-tini punt. Jien għamilt it-tini applikazzjoni il-Renjunit kelli trasferisċi il-kas għabbasit jafjuż dar il-għabbasit għamertu Renjunit rifjuta dan bat il komissjoni u l komissjoni għalet le le da mux ksur tal-liġi komunitarja Iżda s għalli Iva dan il-sejr ta' spess, I take it as you asked for the floor and then took it back. Or do you want the floor? Inti xtaqt t-intervjeni fim sew? Sorry, very briefly. Iva fil-qosor ferm. Jiena nixtieq zom din il-petizzjoni miftuħa. Sabiex nitlu fiktar dettall fl-attivitajiet tal-grupp ta' ħidma s-sena li ġejja. U biex niċċaraw kwa dawk kwistjoni pendenti li l-petizzjonant għajjem il-lex mill-opinjoni tiegħi hija kemm xejn ta' konfużjoni. Idun nitlu fiżja d dattal Hemm xi każ fejn il-regolament Brussell 2 ma ġiex applikat minn stat membru l-Kummissjoni għat sabat applikazzjoni ħażina il għaliex donnu illi jissemma il-Brussel 2A isu xi linji gwida biss u xejn ma jista' jsir b'mod konkret bażi ta' Brussel 2A da donnu kemm xejn ta' ċirku vizzjuż. Ma nafx jekk il-kollegi jistgħu x'jaqblu ma' dan. Biex ngħidlek il-verità biex nżommu pożizzjoni miftuħa meta l-Kommissjoni wieġbet 20 darba bil-miktub il-petizzjoni il-petizzjonant ġijaw tlet darbiet naħseb huwa ċiklu vizzjuż li żomma miftuħa qed tagħti tagħmel folots. Jekk tasab li eh, qed għadu fil-vojt waqfu dan iċ-ċirku Sur Pitella, Sur Pitella. dziękuję Pani przewodnicza. Iva, grazie President. Memx possibilta illi noħorġu mit-ċirku L-esperti ma jistawx joħorġu minna. Kustjoni ta' adozzjoni huma kwistjonijiet eh, problematiċi ferm. Fil-każ ta' tilwim bejn il-ġenituri m'hemm l-ebda mod ta' kif uffiċjal jista' jsolvija x'ista' jagħmel uffiċjal jieħu t-tifel minn idejn il-ġenituri. Ġenitur ma jistax jirrikonoxxi il-drittijiet ta' ġenituri ieħor, ma jistax jiġi mġiel. għadastan li tikseb konsens bejt nejn minn nies koppja divorzjata. Mux kompitu ta' l-uffiċjali li jamlu għam, ah, il-medjaturi, għam il-psikologi. Xi minn daqqiet anka li jom tkun diffiċli li jsibu soluzzjoni. Kif tista' jissolvija biċċa bħal din? Tista' li l-ġenituri jaqblu tista' tagħmel din xi tip ta' awtorità, tista' tagħmilha qorti, ma naħsibx. Qed nippretendu li nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwarha u ħad tkun petizzjoni oħra li tinżamm miftuħa sa ma it-tifel jala 18 sena. Mbagħad forsi meta jkun maġġorenni kollu relazzjoni tajba ma' ġenitur wieħed it-tnejn jew jkun jobodhom l-tnejn. Ma naħsebx li eh, hemm mod ta' kif nistgħu nsolvu aħna din il-biċċa. Grazzi, signor Pitana. Staqsira nistanati. Nixtieq ngħid illi biex din il-petizzjoni Ma M'aħniex ħanamlu ebda ġit lill-petizzjonant. Diġà smajna l-każ l darbiet l-iskambju mal-kommissjoni kien kostanti, kien hemm 20 itra, Ma naħseb illi aħna bħala kumitat nistgħu nagħmlu xejn iżjed. U jiena ma nixtieqx intik tagħmel folot. Aħna kolunkwe possibilità għal sejbien ta' soluzzjoni u zajnija. Iktar minn dak li diġa sar mill-kumitat memx Is-Sinjura Evi tixtieq. M'hemmx iżjed informazzjoni oġġettiva li tista' toħroġ minn dal-każ. Iżda nistgħu nagħlqu l-petizzjoni u eh, jekk trid titratta int fil-grupp ta' ħidma nistgħu nimxu hekk, però l-petizzjoni tingħalaq. Tingħalaq ikun punt addizzjonali għalikom biex id-deliberaw fuqu ikun punt ta' referenza fil-materjal ta'kom għal-ħidma taċċetta diġa tajtek il-mikrofonu. Et ndur lejkom pala kollegi xtaħsbu. Il-Signor Donoka. Iva, Signor President. Aħna votajna għal mistoqsija. Għanna bżon definizzjoni aħjar ta' residenza abitwali. U biex inkompli din id-diskussjoni fuq Brussell 2. Nasab ikun aħjar. Minnajr ta' mitfolot il-petizzjoni għanna nżommuwa għaliex hekk inkun nistgħu nuru din hija l-problema. Nafu li hemm każijiet differenti simili għal dan diffikultà għad definizzjoni ta' każijiet brabta ma' residenza abitwali. biex nkun nistgħu nużaw fit-taħdidiet anke fil-plenarja dwar Brussel tnejn a għandna forsi nżommuha miftuħa. Dik hija l-proposta tiegħi. Fl-opinjoni tiegħi dan wara ħjar mod ta' kif nimxu bil-fajl. I think it, it, it's very difficult Naħseb dan il-każ huwa diffiċli ferm. Iżda naħseb soluzzjoni li offrejt inti għal aħjar waħda. B'bażi dak li smajna mill-Kummissjoni u minn għandek bħala petizzjonant u s-sitwazzjoni attwali tal-każ naqbel ma' dik għaża sarpitira dwar li m'għandniex nagħtu tamit folots il-petizzjonijiet kollha li waslunna tul is-snin illi involvew kif il-każijiet ta' protezzjoni ta' tfal jiġu trattati fil-limit dak ħaj informaw anki l-ħidma tal- missjoni ġewwa Londra u ħajkun feedback għal ġejjini iżda li tinżamm il-petizzjoni miftuħa naħseb nkun qed nagħtu impressjoni ħażina ta' riżultati possibbli se jitlaħqhom il-Parlament. Grazzi. Grazzi ħafna. Beatriz. Iva, Senjor President, taqt biss nżid ngħid li naqbel mal-proposta tiegħek il- ftuħ tagħna jiddependi mill-libertajiet li nagħtu għandna bżonn ta' lotta tweġibiet lil petizzjonanti meta jiġu bil-petizzjonijiet tagħhom dwar uliedhom. Li nażab li fl-aġenda tagħna l-ħidma tagħna u gruppi politiċi x'inniġu għat-tfal importanti illi hawnhekk fil-Kumitat ta' Petizzjonijiet. Nżommu fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna lil dawn it-tfal. Hemm bżonn il tal-petizzjoni dan ma jfissirx li ħan naħdmu fuq dan il-pont ħanibqgħu nippruvaw namlu progress iżda din il-petizzjoni naħseb illi L-aħjar approċċ huwa dak li proponejt int, Sinjora Pitera. Għandi mistoqsija. It-tfal imdejqin ma nafux. Ma nafux jekk it-tfal li qegħdin mommhom u mhux imdejqin jew le. Ma nafux is-sitwazzjoni tagħhom. U nixtieq nkun naf jekk għandhom star, jekk għandhomx opportunità jiżviluppaw tajjeb, jekk mhux imrobbin tajjeb jekkux saħħithom, jekkux mitmuwa tajjeb, jekkux qed jiġu qed jekux qed edukazzjoni tajba. Ma nafux, ma nafux. Nafu li hemm tilwim. Mill-perspettiva tal-ġenituri. U nixtieq nkun naf it-tfal x'sitwazzjoni qegħdin fiha. Forsi nistgħu nistaqsu, pereżempju, jekk is-servizzi soċjali jafu il-tfal kif qed jiġu trattati. Illa nix ma nixtieqx nidħol f'tilwima bejn il-ġenituri, tfal għandhom id-drittijiet minn kera żgħar u dawk li rridu nieħdu ħsieb aħna. Grazzi. Dak huwa punt tajjeb ħafna u naħseb jikkonkludi il-dibattitu għaliex dak huwa il-punt ħari il-benestri ta' tfal. Jiena kelli l-intenzjoni li nagħlaq il-petizzjoni wara kollox il-petizzjonant ġijaw tlet darbiet ta' kollu kollu nitqal nitqal, mustansibu nsibu soluzzjoni mirakoluża, iżda naħseb li l-aħjar soluzzjoni fil-fatt hija illi nagħlqu l-petizzjoni issa meta laqa jinsbat bħala punt ta' referenza għal studju konsiderazzjoni mill-grupp ta' ħidma meta jħadmu ma' fuq ir-rapport. Naħseb din hija alternattiva. Eleonora fil-qosor. Xtaqt biss ngħid illi jina ma naqbilx ma ma dak li qalet il-kollega Pitera Ma nistawx aħna ninvestigaw dwar il kondizjoniet tal-minorenni meta dawn qed nitlu fis-sfera ta' kompetizzjonijiex. Li ħollu jorbot u li żewġ ġenituri jiġu rispettati d-drittijiet tagħhom qed nitkellmu iva dwar il-benessri ta' tfal li huwa imprescindibbli iżda m'għandniex nidħlu f'kwistjonijiet li mhumiex il-kompetenza tagħna. Interpreted Mrs. Jiena Jiena interpretajt il-kommenti ta' Snura Pittera bħala li għandha interess uman f'din il-kwistjoni kollha u naħseb importanti li nisħu illi hawnhekk li għandna qudiemna hija huwa biss naħa waħda tal-istorja aħna rajna rajna naħħa waħda biss tal-istorja kemm il-darba ma nafu xejn dwar it-tfal u dwar l-om. Din il-ħaġa tittiġi ikkonsidrata minn kulħadd palissa. Għalhekk nixtieq nara jekk kollegi taqblu li nalqu il-petizzjoni u nużawa bħala referenza anke għad-diskussjoni fil-futur għal grupp ta' ħidma fuq il-benessri ta' tfal. Tajjeb, mela namlu hekk, grazzi tassew. Il-petizzjonanti jiddispjaċini li ma nistax nerġa' nagħtik il-mikrofonu. Se jkollna nikkonkludu u nirringrazzja l-petizzjonanti tal-li attendew għal eh, din il-laqa nista' tistaw tħallu is-sala għaliex ser naddu għal suġġett kompletament differenti. Ser nitkellmu issa dwar il-regolament dwar il-saħħa u kustjonijiet tal-ikel, kustjonijiet alimentari għanna s-sinjura ġvaber u sanatik il-mikrofonu għal ħames minuti. Grazzi tassew madalajna lajna l-skandlu tal-laħam taż-żiemel qed issa qed nippruvaw ninsew <laughs> kemm il-konsumaturi u kemm il-politiċi għandna skandlu ieħor li aħna nixtiequ nitkellmu dwaru llum dan il-kumitat dan huwa skandlu tal-laħam taż-żiemel li jinvolvi riski tas-saħħa l-konsumaturi Ewropej u skandalu fuq il-Kummissjoni se tieħu azzjoni biex issolvja għalhekk nixtieq nirringrazzja l petizzjonijiet tal tatini din l-opportunità biex niġi hawnhekk u nkellimkom dwar din il-petizzjoni li jindirizza s-sigurtà tal-laħam taż-żiema li jkun importat minn barra l-Unjoni Ewropea. Kull sena eluf ta' tonnellati ta' laħam taż-żiema huma importati fl-Unjoni Ewropea minn pajjiżi terzi primarjament lejn Franza, l-Belġu, l-Olanda u l-Italja il-maġġoranza ta' dan il-laħam jiġi mill-Amerika ta' fuq u tisfel fejn iż-żwiemel mhumiex meqjusa bħala annimali għall-ikel u mhux obbligatorju jew eh, mhux obbligatorju li jkollhom trattament mediku Mill-luli tal-2010 l-Unjoni Ewropea titlob il-żwiemel li kollhom trattament mediku li u kollhom eh, rekord ta' trattament mediku jisodisfaw il-kriterji tagħna jkunu jistgħu jinqatlu l-esportazzjoni l-Unjoni Ewropea. Kull pajjiż li prova jisporta l-laħam lejn l-Unjoni huwa mitlub li jintroduċi l-pjanijiet ta' kontroll meħtieġa u japplika regoli Kif rajna fil-petizzjonijiet tagħna, ra identifikajna ġufijiet fis sistema ta' kontroll li qegħdin jimplementaw pajjiż ta' esportazzjoni dawn u koll rajnijom mir-riżultati ta' audit li saru mill-uffiċċju tal-ikkel veterinarija tal-Kommissjoni meta aħna sottomettejna il-protezzjoni tagħna f'April tal-2014 U wara il-kampanja twila tagħna u pressjoni li poġġina fuq il-Kummissjoni, il-Kummissjoni fl-aħħar iprojbixxiet l-importazzjoni tal-sospendiet l-importazzjoni tal-ħam ta' żimmel prodott fil-Messiku minħabba noqqasijiet fil kapaċità tal-awtoritajiet messikani biex jagħmlu l-verifiki meħtieġa u biex ikun hemm ukoll jiżguraw li jkun ma jkunx hemm dawn is-sustanzi projbiti wara l-audit tal-FVO, iżda wara taċċabilta simili u tħassib ta' sigurta tal-ikel għadhom għaddejjin fil-pajzi bħal Kanada u l-Arġentina u li għal-jom il-Kummissjoni ma naxxilix tieħu miżuri adegwati. Fir-rigward tal-Kanada, xiren teluf ta' zwiemel Amerikani huma trasportati lejn il-Kanada biex jinqatlu ħalli jiġu sportati lejn l-Unjoni Ewropea. Il-żwiemel Amerikani jammontaw għal 70% tal-żwiemel kollha li jinqatlu fil-Kanada l-produzzjoni tal-laħam. F'Ġunju li għadda l kummissjoni ħarġet l-aħħar eh, rapport għodu tal-FVO f'rigward tal-Kanada li juri tħassib serju fuq kemm huma affidabli kontrolli bejn il-Kanada u l-Istati Uniti għall-esport għall-esportazzjoni tal-laħam l-Unjoni Ewropea kif rajna kam minn darba ma ikun garantit li żwiemel ma jkunux ġew trattati b'sustanzi li huma projbiti għall-użu fl-ikel tagħna. Wara wara eh, mistaqsija parlamentari fost il-partiti differenti, il-Kummissjoni uriet il-pjan tagħha biex tindirizza din is-sitwazzjoni. Il-miżuri proposti jinkludu li jkun hemm emendi ta' ċertifikat tal-importazzjoni li jinkisbu kriterji rigward ta' trattamenti veterinari fil-Kanada u li tiġi stabilita residenza mandatorja ta' sitt xhur tal-żwiemel fil-pajjiż fejn jinqatlu. Iżda l-introduzzjoni ta' residenza mandatorja għal żwimel Amerikani fil-Kanada mhux ser iżom milli l-ikel milli l-laħam miż żwiemel li jkunu trattati minn sustanzi projbiti li jidħlu fi katina alimentari tal-Unjoni Ewropea u jista' wkoll ipoġġi riski tas saħħa fil-konsumaturi Ewropej. Sustanzi li jekk jiġu użati fi żwiemel Ewropej ma jistaw ma jistgħux jiġu użati fi katina alimentari Ewropea imma jistaw jiġu użati legalment fi Stati Uniti u l-laħam taħħom iġi esportat l-Unjoni Ewropeja, il-miżuri proposta mill-Kommissjoni mumma se jagħmlu xejn biex indirizzaw tħassib ta' sigurta tas saħħa u traċabilita imqajma mill-FVO u jista' iwassal għal iktar problemi tas saħħa fost iż u l-benessri. Fir-rigward l-Arġentina, fil-waqt li rapport li ħareġ din is-sena jikkonkludi li s-sitwazzjoni hija ġeneralment disfaċenti rat li introduzzjoni imtawla mill-autoritet kompetenti għal mm, rekord mandatorji ta' trattament u evidenza ta' dawn il-trattamenti fil ta' drogi jisiru fil-post jimminaw l-affidabilta ta' dawn li ibijaw il-prodotti. Fl-Argentina l-maġġoranza ta' dawn id-drogi, mod partikolari il-fen il-butazon u l-antiparasitics, jistaw jinxtraw mingħajr riċetta l-FVO rapportaw illi l-bdiewa u l-veterinarji jarfu illi dawn il-prodotti huma użati biex użati prizi fejn fejn hemm żwiemel u li jinqatlu għall-ikel. Nixtieq insaqsi fir-rigward tal-Brażil u l-Urugwaj, nixtieq insaqsi meta se jkun hemm ir-rapporti tal-audits eh, li suppost saru din is-sena jekk dawn saru ser jibġu publikati biex nikkonkludi per se tiskadi l-ħin Għalina u għacċar il-sigurta tal-laħam ta' zim l-importat mill-barra l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li għandha ħafna dubji fuqha. Għalhekk nitolbu l-kuntat petizzjonijiet biex ħarġu l-Kommissjoni li tieħu miżuri adattati sabiex tiżgura l laħam ta' zim l-importat minn pajjiżi mhux Ewropej li ma li l standards tas-saħħa tal-ikel l-Unjoni Ewropea ikunu sospiżi mingħajr ebda dewmin bħalma sara l-Messiku. Grazzi l-attenzjoni tagħhom. Thank you very much. And since the other petitioner, uh, the Portuguese one on food safety and free trade agreement. Mela, kellna il-petizjonanti l-oħrajn mumiex qegħdin hawnhekk imma t-tweġiba għad il ija hija l-istess. Nagħti il-mikrofonu lill-Kummissjoni biex mod partikolari li l għarnġom l umendar biex ikun nista' itina it-tweġiba. Grazzi, Sinjura President. Grazzi lil Dr. Ġvab tal-prezentat din il-petizzjoni fisem il-Kommissjoni nixtieq nirringrazzja l eċessaj tal-xogħol li qegħdin jagħmlu fir-rigward tal-benessri taż-żwiemel. Din hija kwistjoni teknika u nixtieq nagħtikom introduzzjoni qasira tar-regoli attwali u proċeduri li għandna fl-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-importazzjoni tal-laħam. Kif il-koll tafu, aħna għanna regoli armonizzati anke għal benessri tal-annimali madwar l-Unjoni Ewropea u il-prodotti jistaw trasportati fl-Unjoni Ewropea u la darba jidħlu jkollhom aċċess għal 28 stat membru. Aħna u wkoll sistema ta' importazzjoni f'saħħitha. Il-prodotti importati bħal laħam huma suġġett għal regoli u standards kollha li applikaw mal-Unjoni Ewropea l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi li li qegħdin jesportaw dawn il-prodotti ikollom jiċċertifikaw illi il regoli jintlaħu u dan irid jagħmluh permezz ta' ċertifikati uffiċjali apparti minn hekk meta jidħol il-laħam fl-Unjoni Ewropea huma jgħaddu minn proċess ta' spezzjonijiet fil-frontieri fil-post biex jiverifikaw li l-istandards Ewropej kollha ikunu qed jintlaħu. Fir-rigward tal-kwistjoni li għandna qudiemna illum fuq l-użu tal-mediċini u n-nuqas ta' dawn ir-residwi il-dawn il-pajjiżi irid ikollhom sistemi ta' kontroll fis-seħħ li kunu ġew approvati u avvalwati mill-Kummissjoni Ewropea. Apparti minn hekk l-uffiċċju tad Diġi Santelli li semmiet u kol Dr. Schwab jagħmel audit pajjiżi terzi biex jaraw jekk ikunu xkonxi ta' dawn ir-regoli tal-VO u jekk l-awtoritajiet kompetenti ikunu x'qegħdin jaraw li dawn ir-regoli jintlaħqu. L-VO tmexxi dawn l-audits anke fil-kontrolli fl-Unjoni Ewropea. Fil-każ illi dawn il-pajjiżi ma jilħuġhom il-kriterji, il-Kummissjoni tista' temporarjament tissospendi il-kummerċ sakemm dak il-pajjiż terz jew riprova ta' dan. U jatina l-garanziji għal darboħra. Possibilta oħra hija li l-Kummissjoni tressaq rakkomandazzjonijiet lil dan il-pajjiż terz li jimbat irridu jsiru mill-pajjiżi terzi u jkunu kontrati mill-FVO għal tarbohra biex l-kriterji naraw ikunu tlaħu. Sissa dan seħ għal Kanada. Permaturi ngħid li matul dawn li kontrolli kollha li jagħmlet l-FVO f'dawn l-aħħar snin fil-Kanada qatt ma kemm indikazzjonijiet illi minħabba pjanijiet ta' kontrol ta' residwi kien hemm xi riskju serju fir-rigward tal-esportazzjoni tal-laħam taż-żiemel għas-saħħa. Sissa, dawn ir-riżultati għadhom mhumiex disponibbli. Fuq il-Kanada tajjeb li ngħidu wkoll li l-Unjoni Ewropea għandha ftehim mal-veterinari, mal-awtoritajiet tal-Kanada u taħdan il-ftehim, aħna ikollna laqat regolari komunikazzjonijiet u nikkolaboraw f'kull kustjoni veterinarja anke fir-rigward tal-laħam taż-żiemel. Fuq il-laħam taż-żiemel il-Kanada għamlet ċertu titjib f'dawn l-aħħar snin u kompla itejjeb is-sistema li huma għandhom diġa fis-seħ. Kif qalet Dr. Ġbab l-FVO kella u koll riżultati mill-kontrolli li għamlet is-sena l-oħra li juru illi il-situazzjoni fil-Kanada ma kienieċ kompletament sodisfaċenti u li għad kienet hemm bżonn ta' titjib fis din is-sistema. Għalhekk il-Kummissjoni resqet emendi fil-ċertifikati ta' importazzjoni għal ħam ta' żiemel u meta jidħol fis-seħ dan iċ-ċertifikat emendat jiżgura illi pajjiżi terzi jkollhom dawn il-miżuri fis-seħ hekk kif diġà għandna fl-Unjoni Ewropea li l-annimali jkunu trattati skont id-dispożizzjonijiet li jsiru fil-programm ta' kontrat ċanwali u u li l-annimal li f'dak il-post għal sitt xhur qabel jinqatel. Għaliex ħafna drabi dawn meta jaslu Kanada mill-Istati Uniti jinqatlu fi minn 48 sija u jinbijaw l-Unjoni Ewropea dan mhux ser jibqa' possibbli għaliex iż-żwiem li jridu jibqgħu hemm għal tal-inqas sitt xhur biex isiru l-kontrolli meħtieġa. Din l-emenda għal ċertifikazzjoni ta' importazzjoni hija se twassal għal titjib ġiet diskussa mal-Istati Membri u skont obbligazzjoni internazzjonali jintbatu l pajjiżi terzi konċernati biex natuhom il-possibilità li jikkommentaw u nistennew illi dawn iċ-ċertifikati ġodda jiġu adattati kmin is-sena d-dieħla. Aħna nemnu illi dan huwa titjib sostanzjali u hija soluzzjoni tajba għal-futur. Għall-Arġentina nixtieq ngħid illi l-FVO mexxiet kontrolli jemmek is-sena l-oħra u hawnhekk ir-riżultati kienu illi minkejja xi rajna illi dawn kapaċi joħorġu b'garanziji għal ħam ta' zimra sportat l-Unjoni Ewropea għal Brazil u l-Urugwaj għadhom mhumiex lesti u la darba jkunu lesti nkunu nistgħu nippubblikawhom. Grazzi tassew. Signora President. Grazzi lilek. Niftaħ id-diskussjoni issa sabiex intervjenu il-kollegi. Is-Signora Hazekamp. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja l petizzjonant tal-li qed indirizza din il il-punt importanti ħafna. F'dawn l-aħħar snin kellna ħafna skandli u mhux biss kienu qegħdin jeddu is saħħa pubblika imma kienu koll diżastrużi għall-annimali involuti. Dan huwa laħam li jimbieħ fl-Unjoni Ewropea jkun ġej minn laħam ta' zimel li jkun jintużaw għatliela lew li jkunu annimali domestiċi u jkunu trattati b'mediċina li mhix permissibbli fil-katina alimentari tal-Unjoni Ewropea dawn l-annimali ikunu trasportati meta jkunu għadhom ħajjin għal numru tal-ġranet qabel ma jaslu fil-biċċeriji u ħafna drabhom jimirdu iweġġaw jew imutu matul it-trasportazzjoni. Apparti minn hekk l-standards Ewropej ħafna drabi huma injorati fil-biċċeriji. li niklu dan it-tip ta' laħam huwa ta' riskju għas-sigurtà tal-ikel, mod partikolari l-laħam taż-żiemel. Bħalma qatt ħafna drabi ma nkunux nafu minn fejn ġejjin dawn iż-żwiemel u jkun hemm riskju li jkunu trattati b'mediċini li aħna ma rridux li nsibu fl-ikel tagħna. Għandi xi mistoqsijiet għall-Kummissjoni fuq iż-żwiemel Amerikani li jmorru fil-Kanada l-Kommissjoni tista' tgħidilna meta il-proposta ta' residenza mandatorja ta' sitt xhur se tiġi implementata. Ma taħsbux li jkun aħjar jekk dan ma jkunx biss għall-Kanada imma għal pajjiżi oħrajn ukoll involuti il-pajzi kollha involuti fejn jaqatlu l-annimali, il-Kommissjoni kif beħsiba solvi il-problema tal-laħam taż-żiemel Kanadiż li kuntratat mediċina fl-Istati Uniti u li għalih ma jkunx jista' jiġi stabilit ammont massimu ta' residwi ta' dawn is-sustanzi u l-aħħar mistoqsija tiegħi dan l-aħħar kellna skandli tal-ħam ta' żiemel mhux biss barra l-Unjoni Ewropea imma fl-Ewropa innifissa għalhekk il-Kummissjoni taqbel illi s-saħħa u l-benessri tal-bniedem iżda anke s-saħħa u l-benessri ta' dawn annimali ser tibbenefika iktar jekk ma nimportaw lebda saħa jekk ma nimportaw lebda laħam ta' żimen u niprojbixu l-importazzjoni tal-importazzjoni l-importazzjoni ta' dan il-laħam u l-bejħ tiegħu fl-Unjoni Ewropea. Ġuġi, kjoġbok, grazzi tassew. l-aħħar snin il-fiduċja fil-katina elementari tagħna intlaqtet ħażin ħafna mill-iskandlu tal-laħam ta' żiemel Jiena ġejja minn pajjiż fejn konna naħsbu li ma niklux ħafna laħam ta' zimel imma iva konna nikluħ minna ma konna nafu. U għalek iva hemm dan it-ħassib. Jiena għandi approċ pjuttost differenti li jorbot iktar mal-mattini petizzjoni fejn petizjonanti mhumiex preżenti fuq il-ftejmi ta' kummerċ ħieles u situazzjoni mal-Kanada u il sita li, li probabli sar jiġu għoddim dan il-Parlament is-sena d-dieħla biex tiħed deċiżjoni. Għalhekk naħseb illi tajjeb li nirriflettu iktar fuq kif għandna nindirizzaw din il-petizzjoni. Jekk nista' nikkwota forsi l-Kummissjoni li semmiet illi ma kienx hemm xieda sistematika ta' problemi fil-Kanada li l-Kanadiżi għamlu t-tip imma mhumiex sadisfaċenti. Mhux situazzjoni sadisfaċenti. Wara li rajt ir-rapport tal-FVA, tal-Audit tal-FVA, FVO, ta' Mejju ċar illi sabu affarijiet li pjuttost huma ta' tħassib fir-rigward tal-laħam taż-żiemel, għalhekk pjuttost hija xi ħaġa interessanti kif qed tippreżentaw intom in naħa tagħkom tal-Kommissjoni li tagħmlu l-istruzzjoni qed tittejjeb li qed titjieb U anke fuq il-ċertifikazzjoni tal-importazzjoni tal-laħam ta' zima li fil kuntest li qed niddiskutu illum mhux biss għall-Kanadiżi manka l-Amerikani fuq kooperazzjoni regolatorja u konverġenza fir-rigward tal-standards tal-SPS u kif dawn jirabtu mal-relazzjonijiet kummerċjali tagħna. Naħseb li dawn il-petizzjonijiet għandhom jaddu għal Kumitat tal-Kummerċ u l-Kumitat Ambientali. Għaliex dawn il-petizzjonijiet għandhom ikunu parti mix-xogħol li qed isir f'dawn il-kumitati minnaħa tal-Kumitat tal-Ambjent fil rigward eh, ta' xogħol li qed issir fuq l-iskandlu tal-laħam taż-żiemel u dokoll li qed isir fir rigward ta' traċċabilità u minnaħa tal-Kumitat tal-Kummerċ Dan jorbot ħafna ma' diskussjonijiet li huma għaddejjin bħalissa fuq l-standards tal-SPS fil-ftejmit kummerċjali. Naħseb illi ikun utli illi ikollna diskussjoni iktar dettaljata. U li kollna grupp ta' monitoraċ fil-Kumitat tal-Kummerċ li jiffoka fuq il-Kanada tajjeb li forsi nitolbu l-President tal-Komitat tal kommerċ biex għajjim din il-kwistjoni f'dan il-grupp biex naraw x'inhi ir-rabta mal tħassif tal-Kommissjoni u dak tal-FVO kif dan jorbot mal-ftejm sita u x'ser jiseħ wara dan il-ftejm. Dawn nkuma il-mistoqsijiet minna ħatijaj, grazzi tassew. Grazzi li l kultant niħu gost li tkun presidenta dan il-komitat li nara li għandkom kollegi f'komitati oħra li jistaw tassew jaqdu dan il-komitat ma' komitati oħra din hija xi ħaġa tajba ħafna u nittib li nkomplu nisfruttaw iktar minn din it-tip ta' kooperazzjoni u nsaħħuha din il-kooperazzjoni fil-futur. Issa, is-Sur ċofski, jekk jogħġbok. Grazzi tassew, grazzi l-petizjonant, dan huwa punt importanti ħafna u jiena nappoġġa l-idejat ta' din il-petizzjoni. Jiena mill-Polonja fejn il-laħam ta' zimel ma tantx jittikel, forsi għal xi eċċezzjoni. Għalina zimel għandu għanna ċerta tradizzjonijiet marbutin ma' zimel u għalhekk ma tantx inħobbu niklu dan il-laħam ta' zimel li kieku kien għalija ma niddejjaq xejn niprojbixxi il-konsum tal-laħam taż-żiemel għaliex dawn huma annimali li huma eh, għandhom ċertu relazzjoni mal-bniedem bħal klip u l-qtati għalhekk aħna narawhom b'ċertu lenti. Imma il-verità hi dik li u iż-żwiemel ħafna drabi eh, jintużaw għal konsum u din il-ħaġa ma nafx kemm ser nirnexxilna nibdluha il-żiemel huwa l-uniku eh, annimal li parteċipa fl-Olimpjadi per eżempju. Ħafna drabi dawn huwa jiġi kun smat bħala leħam fl-Ewropa ħafna drabi eh, nispiċċaw niklu iż żwiema li jkunu parteċipaw fil-lob tal-Olimpjadi. Naħseb illi għana nħamlu dok kollu li nistaw biex niggarantixxu l-aħjar trattament tal-annimal li huwa daqstant viċin tal-bniedem għanna nużaw dok kollu li nistaw anke mid-dispożizzjonijiet l-għanna xasmu mal-veterinerija biex iknamlu kontrolli saħħithom sabiex niggarantixxu l-benesseri tal-annimali għal darboħra nixtieq nappoġġa l-petizzjonant naħseb li għandha tiġi meqjusa bis-serjetà. Grazzi. I, I have no more speakers. Mandiċ iktar kellima fuq il-lista. Mela nerġa' nagħti il-mikrofonu lill petizzjonant għal żewġ minuti. Grazzi. Ta' risposta pożittiva. Waħda mill-punti ta' Sur Wojcikowski huwa importanti li l-annimali li jintużaw fl-sport mandomx jispiċċaw fil-katina tal-ikel għax huma jkollhom ħafna trattati veterinari dr drogi antinfiammatori illi illi jekk jiġu użati fil-żwiemel eh, ma għandhom jiġu esklużi mill-katina tal-ikel. Eh, Fl-Istati Uniti regolarment eh, jiġu rkantati Umbat jesportawhom u jġibuhom fl-Unjoni Ewropea. il mizuri li proponit il-Kommissjoni hija huwa progress, però mhux se jsolvu l-problema. Mhux se jsolvu l-problema ta' żwiemel. Illi m'hemmx records medici u laqas hemm il-possibilità li jkun hemm eh, pjanta monitoraġġ fl-Amerika, m'hemm l-ebda raġuni għaliex dawn l-annimali jidħlu fil-katina tal-ikel. Għax mhuwiex possibbli li garantixxu affidabilità u validità jew dokumenti. U 70% ta' dawn il-żwiemel eh, eh, fil-Kanada jiġu esportati lejn l-Ewropa għal daqstant illi namlu eh, ħtieġa ta' residenza ta' sitxur maħniex qed insolvu il-problema ta' żwiemer li jkunu <laughs> ilhom għaxar snin jgħixu fl-Amerika eh, u li forsi kellhom tant drogi, tant mediċini. Eh, jiena kontenta illi membri tal-komitat għedin jihdu b-serjetà din il-petizjoni u li se se jiproponu l-ambjent tal-ambjent u li tama li anki li jizzomu miftuħa din il-petizjoni. Grazie. Niprofa nirras nati sira. U dal-kollegi li ma qablux eh, waqfuni fuq l-ewwel petizzjoni. 723 tal-2014 nalqwa għanna dan iftejn mal-Kanada illi għadu għaddej, pero aħna din il-petizjoni nistani batuwa pal informazzjoni għall-envi. U l-petizjoni l-oħra, dik li qed nitkellmu fuq issa, dina neġitaw fuqha u għal din raġuni għal fatt eh, tal-ħtiġijiet tal eh, saħħa eh, inħallhom miftuħom nitolbu bil-miktub dokumentazzjoni tal-FDO fuq il-sustanzi li ġew użati fit-trattament ta' dawn il-żwiemel ek niproponi. Pero etnej li huma nibatuhom bħala ittra kemm l inta kif ukoll l envi Però nalqu il-petizzjoni 723 u nżommu l-petizzjoni 1121 miftuħa għandha perspettiva aktar gwisa. U wara kollox hemm anki il-ftehim li għanna mal-Kanada ftejm kommerċali sita. Tajjeb hekk ġud. Iva, jien naqbel bħala prinċipju, però biex ninkunu ċari, il-ftehim kommerċali mal-Kanada ġi finalizzat bħala negozjati, però l-Parlament għadu ma ratifikax, għadu ma eżistix, u għaftejim eh, li qed jistenna biex jiġi ratifikat, u dan għandu jkun ċar. Musta nerġgħu niftħuh, però nixtieq ngħidu b'mod ċar eh, illi diġà għandna ftehim illi miexi mux se jbidder il-fat illi il-kontest illi fih il-petizjoni ġit mobbawta l-inna tirrifletti perspettiva u xenarju politiku differenti. Jina għadni naħseb, però, għanna il-kontenut in-resqu lejn iż-żewġ komitati li semmejt. U anki mm, najt kemm hija importanti li t-tieni waħda inżommu miftuħa. Tajjeb hekk mela? ġud u koll edha tamel eh, sinjal brasa li taqbel, namlu ek, merissa. Nirringrazzjaw li l-petizjonan ta' tal-li tatna dan informazzjoni kollha fuq il-petizjoni u anki fuq il eh, sujġet tal-petizjoni l-oħra. Grazzi ħafna ta' da u bla dubju nżommu l-kuntatt. Issa nistgħu ngħaddu għal petizzjoni 812 eh, il-punt fuq l-aġenda numru 14. is ħazza Ħazzakab tixtieq titkellem? Iva. Grazzi. Eh, m'għandix mikrofonu, Sinjura Ħazzakab. Could you use the microphone, please? Uh, Skużawni. Jiena naqbel mal-konklużjoni tiegħek, però għandi xi jiena saqsejt mistoqsijiet il-Kummissjoni u ma nafx ma tawniċ risposta, forsi jistgħu jtuni eh, jituni dawl fuq dawn il-mistoqsijiet meta wieħed ix illi għandna kooperazzjoni eċċellenti mal-Kummissjoni jena noħoda eh, għalija hija ovvja li se jibatunna eh, risposti għal mistoqsijiet ta' Sinjura Ħazekamp. Tistgħu tibatuhom bil-miktub dawn risposti soltu hekk nagħmlu. Tajjeb hekk? Tajjeb. Grazzi, grazzi anki lilek, Sinjura Ħazekamp, tal-li semmejt dan il-punt. Issa mela ngħaddu għal punt li jmiss. Punt 14 fuq l-agenda, il-petizjoni 812, muxaw il-petizjonant, u natu il-mikrofonu l-Stefan minn Der Spiegel minn naħta l-Kommissjoni. Grazie, President. L-għonet naħseb li huwa importanti nesprimi l-apprezzament tal-Kommissjoni għal-kontribuzzjoni illi dawk li għatu demja, il-kontribuzzjoni dawk li għatu demja għatu l-saħħa fil-komunità minar e- e- e- il-ringrazzjamenti minnaħa tal-ematologija, tal-kura ta' saħħa ta' ħafna dipartimenti medici. U biex nasru għal dawn il- terapiji, hemm ta' passi speċjali u wieħed huwa eh, eh, dak li l-donatur stess jiġi sottoposta lihom. Però eh, anki żewġ toro għal plazma. L-ewwel waħda hija għal plazma kif ukoll il-pjastrini jew inkella il-ċelluli homor eh, jiġu mba mibawta l-starijiet ah, u jiġu użati biex jitrattaw problemi ta' sanguinament. U dana ah, u għafidejn eh, atturi pubbliċi u semi pubbliċi bħal uh Red Cross u għem pjuttost talba. U matem anki tre oħra tal-plazma illi eh, tre illi l-plazma tintbat lil produtturi ta' farmaceutiċi u japplikaw anki proċess ta' filtraċ kbir ħafna illi jwassal għal derivati tal-plazma illi huma fatturi u ematogleg globini eh, li juġużati fl-ematofilja u deficienzi oħrajn u u għamlenk jawnek għaw talba l-dejja tizdiet. Għal-daqstant għaw zewċ eh, eh, sensila ta' leġizlazzjoni Ewropea li tapplika il-donazzjoni, il-ġbir u il-testjar jiddependi mill-EU block legislation, bat eh, anki il-passi ulteriori għad distribuzzjoni fil-osptarijiet, però meta il-plazma jindbat lil eh, kumpanije farmaceutiċi għal produzzjoni f'dak il-kas allura japplika tapplika leġislazzjoni farmaceutika. U importanti niftakru illi it-trattat fuq it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea jillimita l-ambitu ta' dawk il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea tal-EU blot u il-farmaceutiċi jillimita l-ambitu għal aspetti ta' sikurezza u kwalità biss. Meta nitkellmu fuq aspetti monetari u bioetiċi, e, protetti mill-petizzjoni dawn jiġu e, taħt responsabilità nazzjonali tal-Istati membri. Issa, fuq eh, il-ħlasijiet ta' donaturi, l-elementi bioetiċi li semma il-petizjonant u aħna nsemmuh dan prinċipju ta' donazzjoni volontarja minar ħlas, irridu niftakru illi il-professjonisti fis settur iħossu illi il-perspettiva ta' ħlas potenzjali jistaw Eh, il-donaturi kandidati ma jatux il-informazzjoni li huwa importanti għal sikurezza għal daqstant aħjar li nżommu l-prinċipju ta' donazzjoni minar ħlas. Fil-fat anki il-leġislazzjoni farmaceuta terri gwarda anki dan din il-leġislazzjoni. Għal daqstant il-leġislazzjoni iju e blott u anki il-leġislazzjoni farmaceutika titlab illi kunem illi l-istat membru għandu jizgura illi l-donazzjoni tkun minar ħlas, pero dan mux prinċipju vingolanti. Meta iridu l-istati membri jistaw jistaw jamluħ vinkolanti fuq livell nazjonali biss, u naraw li ħafna stati membri dan jamluħ, u dana u wara kollox e, rifless tal-realtà fis settur u naraw illi ħafna membri stati membri jitolbu eh, il-donazzjoni eh, volontarja minn ħlas. Però hemm ukoll postijiet oħra fejn eh, il-ġbir tal-plazma u importanti u anki importanti anki għal biex biex jiġu mbagħad forniti il-prodotti għal pazjenti fil unjoni Ewropea. U fl-aħħar aħna nixtiequ anki nġibu nixdu l-attenzjoni tagħkom fuq rapport li l-Kummissjoni ħati pubblika minna hawn ieħor fuq l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni blott e bazata fuq il-prinċipju tal-donazzjoni volontarja mingħajr ħlas U f'din dan id-dokument tista' taqraw illi l-istati membri fil-fatt jitolbu l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' donazzjoni volontarja mingħajr ħlas. Però fil-prassi eh, l-implementazzjoni mhijiex faċli u tvarja bejn stat membru ieħor b'mod partikolari mhuwiex faċli li wieħed jagħmel distinzjoni bejn dak li huwa ħlas għal donatur, eh, donatur li jagħmel profitt u xi tfisser inveċa naħa l-oħra il-kumpens il illi nizguraw illi ma jistax e, e, illi e, illi jitħallas kumpens biex per eżempju li ħalsulu il-vjaċ biex jiġi fiċ-ċentru. Anki jekk fil-fat u volontarju u minar ħlas, però fil-prassi mux dejjem faċli il wieħed ikollu idea ċara fuq dak li qed jiġri. Grazzi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 dokument fuq kif jista' jiġi implementat. Mlix ngħaddi li hemm il-prinċipju ta' sussidjarjetà u dak li hu applikabbli fil-bioetika. U għacċari li l-medicini jiġu mill plasma Il-medicini li jiġu mill plasma jiġu użati bħala prodotti farmaceutiċi li huma utili ħafna U mbagħad hemm żona griża li m'hemmx leġislazzjoni speċifika tal-komunità fuq dawn l-affarijiet. Hemm ċerti aspetti li jirregolaw dan u dawn ir-regolament uh, ukoll uh, għandu l-età tiegħu 12 u 13 sena. Għal daqstant tkun ħaġa tajba kiku il-Komissjoni tatina l-pożizzjoni tagħhom fuq dan, entkom entkom intenzjoni tagħmlu reviżjoni ta' dan ir-regolament, speċjalment uh, meta nqisu l-qafas ġenerali tal-dawn il-medicini fl-Europa u għak ux għetiġi revizjonata. Anki fil-gruppi differenti u anki fil-soċieta ċivili, hemm ħaġa ċara, il-modell attuali li juża l-aċċess għal medicina bluzu tal-privativi u l-investimenti pubblici u anki riċerka Dan ifisser li dawn iż-żewġ osma jridu jinġabru daqsxejn iktar qrib flimkien. Mela x'nistgħu nagħmlu bħala kumitat kif qal il-kollega fuq il-kwistjoni tal-laħam ta' zimel, tkun ħaġa tajba jekk din il-kwistjoni nistaw nibatuha anki l-Komitat Envi, għax bekk nistaw nieħdu dea taħjar u tkun tajba. Umbat anki fuq il-kwestjoni tal-puntu di vista tal-Kommissjoni tkun ħaġa tajba jekk jista nista nkunu nafu x'jaħsbu ma fuq ir-reviżjoni tad direttiva uh, anki fil-qafas iktar wiesa tal-reviżjoni tal-leġislazzjoni l-aċċess tal medicini Barra minn hekk nixtieq il-Kumitat jagħmel referenza għall-Aġenzija tal eh, medicini Ewropea nishtiq nkun naf x'inhi l-pożizzjoni tagħhom li hija rilevanti ħafna f'dan il-każ. Grazzi m'għandix iktar kellima. Jiena personalment nixtieq nistaqsi l kommissjoni wkoll kif qalet diġà Sinjor Vizera il-referenza għall-istħarriċ li għamlet il-Kommissjoni fuq livell tal-Istat membri fuq l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni vlad u anki anki fl-inkoraġġament tal- Eh, donazzjoni volontarja minar flus. Eh, jina kelli l-impressjoni li eh, li dina li dan il-rapport għamlu għamluħi sena diħla wara kollox, għax din is-sena kważi les, tuni risposta ta'kom. Grazzi tal-mistoqsija anki tal intervenzjoni ta'kom. Il-rapport daħseb li onesta tajba li najdu se tkun fil-biru tal-2016 pero mux iktar tard, taħna għedin fl-ħar bieċiet, fl-ħar stadi interni eh, fil-komissjoni eh, biex nintemmu dar rapport. Naħseb li minn għaw titiħor taraħ rapport li jitkellem anki fuq kif l-istati membri jistaw jimplementaw il-prinċipju ta' il-donazzjoni volontarja minn ħlas u ta' referenza u kollha l-qafas iktar wiesa tal-leġislazzjoni blott kif eh, xinuma dawn kif huma implementati l-ħtiġijiet ta' sikurtà ta' sikurezza fl-Istati membri u xtit ta' diffikultajiet jista' jkun hemm kif eh, inti tajt eh, u għandkom raġuni li l-leġislazzjoni eh, għandha 13 sena u biex ħaġa tajba li najdu jekk din leġislazzjoni għandix bżon ta' revizjoni jew le, ma meta meta joħroġ dan ir-rapport nistgħu nistgħu nagħmlu din id-diskussjoni. Grazzi. Il-kollegi ma proponew xej, il-petizjonant mu ixaw, jena għal tastanti sand il-dmir delikat niprofa namel sira. U fl-opinjoni tiegħi għajna nasib illi għana nħallhom miftuħa sakemm ikollna rapport taħari tal Un bat meta jiġi publikat aħna inkonu nistaw naqraw il rapport u nibatu l petizjoni il rapport no, nibatu il petizjoni fl imkima rapport mal-Komitat Envi kif qalet is-Sinjora Pisera u għanna nżommu anki kuntat mal-Aġenziji tal-Mediċini u naraw jekk għandhom xie informazzjonijiet ulterjuri fuq dan il-punt. Nista' nixtieq nżid ukoll li aħna fil-Kummissjoni qegħdin naħdmu fil-qrib mal-Aġenzija tal-Mediċini Ewropea. Allura tifrankawlna l-isforz illi noqogħdu eh, ninkontataw maħna. U f'kull każ forsi ma spjegajtx b'mod ċar, anki jekk dawk il-prodotti jidħlu taħt il-leġislazzjoni farmaceutika il-ġbir, id-donazzjoni u il-testjar u għadan qed nitkellmu fuq u hawnhekk jekk id-donaturi jitħallsux dawn l-elementi kollha jidħlu taħt il-leġislazzjoni blott. U naturalment aħna għandna kontatt kontinwu mal-kollegi tal-farmaceutika għax nafu illi bidla fil-kriterji ta' ġbir jista' jkollu pat anki fuq il-settur tal-farmaceutika u aħna ninteraġixxu ħafna il kampo interessanti ħafna u ħanna nħasru qoddim e, e, biex naraw il-rapport meta jiġi publikat u naħseb illi nistaw namlu kifat, nżommuh miftuħ, nistennew li jiġi publikat il-rapport, diġeruħ u nibatu mbagħad il-petizzjoni fl-imkien mar-rapport bħala informazzjoni l Komitat MV, grazzi. Issa naddu għal punt 15 illi hija l-petizzjoni 493 tal-2014 fuq il-proibizjoni ġenerali ta' diklofenak. Il-petizzjoni hija unika għax huwa rappreżentat mill wieħed mill-membri tal-Parlament. Is-Sinjura eh, il-mikrofonu fidek. Grazzi, President. Jina eh, fisem il-petizjonant. Għawnek eh, tkellimna fuq sikurezza. Ta' tfal tkellimna fuq il-medicini, fuq sikurezza tal-ikel, u issa qed nitkellmu qed nitkellmu fuq il- diklofenak E, u Dinja medicina li e, rajnih f'ħafna stati membri. E, autorizzat fil-2013 l-Aġenzija is-sena li illimitat l-użu tiegħu u talbet li l-Komissjoni Ewropea tiħu miżuri minn minnu fih. Għaliex aħna qed nitkellmu fuq il-fatt li huwa importanti li nieħdu miżuru miżuri fuq il-diklofenak fl-Ispanja. Għax eh, il-maġġoranza tal-popolazzjoni huma differenti il-maġġoranza tal-popolazzjoni da fl-Ispanja Il-Komissjoni tatna opinjoni li ġit ehm, motija sena li għaddiet l-Aġenzija Medika Ewropea tajt li dik l-ofenak għandu jiġi projbit espressament u rridu nieħdu miżuri eh, neċessarju, rridu nistaqsu l-Stati membri analizzaw l-miżuri u jina anki nitlob li jkun hemm azzjoni raġunevoli. U fuq dak li għandu xaqsam dak li għatajt il-petizjoni, jena nishtiqna, il-komissjoni nishtiqna, il-petizjonant, nishtiqna għajt li u ċar kompetenza ta'kom fuq l-ambjent, hemm impatt ambientali u l-Unjoni Ewropea għanda l-obbligu li ti proteġġi li speċi selvaġġi id-diklofenak ħafna fora internazjonali għallu li dan il-prodott għandu jiġi projbit ma' dinja kollha huwa perikolus. Peress li għandi mikrofonu fideja u qed nirrappreżenta din il-petizzjoni u l-petizzjonant, jiena nixtieq naċini għal pożizzjoni tal-petizzjonant. Nixtieq illi il-Komissjoni tiħu nota tal-situazzjoni u tati istruzzjoni l-autorità ispanjali biex ti tiproteġġi l-ispeċi ta' safar eh, avvoltoj. Eh, u u barra minnek nishtiqu li kunem monitoraċ ta' diklofenak specialment fl-istati membri fejn u eh, eh, eh, permess. U jikonsidraw li għamlu proibizjoni fl-ħar nishtiq nużaw alternativi innokwi li mux se jkollhom impatt ambientali. F'konklużjoni. Nishtiq ngħid illi aħna unek. Eh, waħda mill-inizjativi importanti tal-Unjoni Ewropea hija l-ekonomija ċirkolari u dan huwa eżempju tal-ekonomija eh, ċirkolari. Dan huwa mod kif nistgħu nagħmlu konservazzjoni tal-ambjent anki fuq eh, il-ħajja il-ħajja tal-annimali u irridu u l-ambjent u irridu niftakru kemm huwa puntanti, kemm x'nistgħu nitalmu minn dak li qed jiġri fil- subkontinent Azjan Azjatiku kien hemm użu u kien hemm ambjent importanti fl-ambjent u anki l-speċi ta' safar eh, li mitu maħabba f'dan il-prodott. U issa aħna nħarsu l-qoddim li nisimaw minnant Arjan van der Stappen minnant il-Kommissjoni. Grazie, President. Grazie, President. E, signora Fisera, taħtna xini għal-pozizjoni fi ferrar tal-2014 e, irċavejna l petizjoni u għonek diġa għedin fl-2015 u missala tant ġa tiħdu ħafna mizuri nistan fakarkom e, kem għanna tħassib e, dan huwa specialment meta jkun hemm medicina ġenerika approvata fil fil-Spanja. Mhix biss fuq il-popolazzjoni tal-avvoltuni. Imma mill-1993 ma qatt ma ma, ma kienx hemm eh, segnalazzjoni ta' każijiet ta' voltuni li ġew uh, avvelenati kellna ħafna alternativi a dispożizzjoni. Li għannu proibizjoni u l-irtiral tal-autorizzazzjoni ta' din il-medicina hija ġiet mitluba minn eh, ħafna persuni, imma sissa manna lebda element speċifiku eh, li permetti namlu dan. Fil-leġislazzjoni fuq il-medicina, kemm għal-animali eh, u għal-persuni, irridu namlu analizi bejn il riski u l benefici u meta wieħed is il- Eh, l-opinjoni tal-IMA dan ir-rapport bejn beneficju u riskju għadu pozitiv. U għal daqstant ma nistawx namlu r-tirar tal-autorizzazzjoni għax dawn huma eh, medicini eh, approvat nazjonalment. U għacħar u koll l-istituazzjoni tal-Istati membri fuq id u la voltuni eh, eh, et naraw li hemm eh, kwistjonijiet kompletament differenti. Dawk li jużaw din il-prodott m'għandhomx eh, avulturi fit-territorju tagħhom, dawk li jkonsidraw eh, l-irtirar tal-medicina, però ma kellhom qatt problema ta' żewġ aspetti. Fejn hemm pajjiżi li qablu illi japprovaw fuq livell nazzjonali u għandhom popolazzjoni ta' vultuni. E, Il-Komissjoni ta' għaddar btej u għara l-opinjoni tal-IMA u fl-imkien ma' l-Istati membri biex ikun pjantazzjoni ċar ta' miżuri xi li jistgħu jittieħdu biex nimitigaw ir-riski U aħna f'dan il-kas rridu naraw fil-biniktub dawn il-pjanitazzjoni. Dan il-dokument tal-pjanitazzjoni kolla tal-Istati membri ġi publikat li huwa disponibli fuq il-website tal-Komissjoni, e publikat fl-Ulju li għadda, u minn dikinar aħna qatt marċevejna kummenti mill-popolazzjoni ċivili jew minn ħadd iktar fuq dan is-suġġett Għalda sant, xten għamlu aħna fi xur li ġejjin? Għabbażi tal-implementazzjoni tal-pjantazzjoni kif dikjarat, għax weħet ma jistax jgħid li pajis u ħati illi ikollu pjantazzjoni zbaljat minnajr evidenza. Dan irridu n-applikaw il-pajizi kolla, specialment l-Ispanja. U dan wara li kunu eh, għamlu uh, ġudizzju fuq il-riskju, iva, hemm riskju għal ċerti animali jekk wieħed juża diklofinak speċjalment jekk dawn animali jiġu abbandonati mbagħad fil-kampanja u jekk jekk jekk ma jirriġ rispettati anki il-limiti temporali ta' u ridu naraw xinu ma' l-miżuri li jiġu tiħtu biex dan ir-riskju jiġi limitat. Uh, u fil-bidu tal-2016, meta jkun ftit iktar esperjenza fuq dan il-pjantazzjoni, inkunu nistaw nħarsu lejn il-rizultatu, nieħdu l-kampjonaturi, nieħdu il-verifiki fil- fil irtsizet, specialment fil-sizet intensivi, u mbagħad inkunu dejjem nistaw eh, nibatu itri ehm, mid-direttorat tagħna lill istat membri u nnamlu zjarit ta' biex niverifikaw l-implementazzjoni fil-lok. Din hija kwestjoni gravi ħafna minnaħa tagħna, aħna ma rridux li jkun hemm sitwazzjoni bħal di kif rajna fl-Indja, anki hekk ħafna inqas u meta wieħed is leġislazzjoni fuq il-mediċina aħna għandna miżuri eċċellenti U fil-fatt hemm mediċina oħra eh, eh, illi tista tiġi użata bħal alternativa, però kommissjoni ma tistax tajt użaw dan u tużawx dak u ma nistawx niprojbixu medicina bazi li hemm medicina oħra alternativa disponibbli minar ma jkollna prova illi hemm riskju għal popolazzjoni tal-avultuni U l-lum aħna sfortunatament manna lebda evidenza, lebda eżempi li e, e dan huwa problema fl-Europa l-lum. Grazzi, grazzi. Niftħu bid-diskussjoni għal-kollegi, ma ħafna e, l-lum il-ħamis flasġija u l-tetiri sejrin lejn l-istati membri, jena din situazzjoni tijaj dejjem t istrans għal-ġimma biex imur l-ura. Unitema li din situazzjoni titbiddel is-sena d-dihla mela ħadd ma talab jitkellem, mela nagħti l-mikrofonu lura lil petizzjonant għal żewġ minuti. Grazzi. Grazzi tal-spiegazzjoni dettaljata minna tal-Kommissjoni. Nishti eh, najt zewġ kommenti, għet fuq speċi li hija medda. Nafu xieġri fuq level tal-ambjent anki fuq s saħħa fil-Indja. Fi ispanja jina nafda fil-Komissjoni se jtuna dejta fuq il-pjantazzjoni, pero hija kwestjoni urġenti. Fi ispanja se jkun relazzjonijiet minn t titiħor. Eh, kellna Eh, kena elezzjoni lokali, misa għanna elezzjoni ġenerali. U nishtiq anki l-Komissjoni ti konsidera dan. Għalix din ħaġa importanti? Għalix il-ħsara li tiġi maħluqa ma tistax tiġi solvuta aktar tard, għax il-ħsara ħasaret. Allura rridu nieħdu azzjoni issa. Azzjoni illi ta' informazzjoni li l-gvern Spanjol illi aħna mhux biss qed nikkontrollaw daw, imma anki mill-punt di vista operativ x'nistgħu nagħmlu mal-mediċina mal-Aġenzija Medika Spanjola eh, x'nistgħu nagħmlu biex nippermettu jew niprojbixxu dan il-prodott. Ma nistgħux inħallu li għaddu xhur qabel ma nieħdu azzjoni. U nixtieq ninsisti konvinti illi li jemmej fil-fat diġa esprimit eh, parir illi eh, id-diklofenak jiġi tirat. Għax għax għamħabba eh, sara. U għal daqstant nishtiqo nerġoni ġura l-Kommissjoni la darba jkun din informazzjoni. Nasa per il-Kommissjoni ta' xini għal-pozizjoni, għal għaltena xini għal-pozizjoni, Però nixtiequ illi, illi anki l-petizjonanti jerġa' jiġi biktar informazzjoni. E għadmir tal-petizjonanti għatina informazzjoni iktar xirqa. Niproponi, però li namlu skadenza sa xarej mill-lum. U f'dawn il-xarej il petizjonanti jista' jiġi eh, l-ura jista' jiprezenta lill-segretarjat eh, l-informazzjoni li jixtieq jagħti fuq din il-petizzjoni jekk din informazzjoni mbagħad tkun xirqa, jiena eh, nkunu nistgħu naturalment nibatu għal il-Kummissjoni. Mela jibata l-segretarjat tagħna wahna batna nibatu għal il-Kummissjoni. mbagħad naraw x'nistgħu nagħmlu wara. Inżommuha għam miftuħa sakemm nirċivu l-informazzjoni eh, mill-petizjonant. Tajjeb hekk? Tajjeb. We are approaching the next item. Bar nistaw naddu għal-punt li jmess. Petizzjoni 59 tal-2011 dwar l-legat ksur ta' direttiva EIA għal barriera viċin Alicante ġewwa Spanja. il-petizzjonant mhux prezenti. iżda għandna slideshow. Prezentazzjoni li għaddilna u nibdew nħarsu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 Issa, mill petizjoni li ġew prezentati fadal waħda. Issa dan viċin ħafna ta' barriera ta' Spanja, hemm splużjonijiet kostanti jidher illi l-isplużjonijiet tal-barriera jistaw jinħassu u l-annaki sismogramma unek il-juri eżattament l-attività sismika. ma sarix konsultazzjoni raqas ma nħarġu permessi Rex il-proċedura ordinarja ma ġietx rispettata. Issa, xifti sfond dwar il-kas? L-autoritajiet talbu f'Marzu li ħatinala il-barriera? Rex kienem ħafna deċiżjonijiet tal-qorti sentenzi li għallu ħatinala f'Diċembru għadhom għaddejjin L-isplużjonijiet jibdew fis-sita ta' filgħodu mit-tnejn sal-ġimgħa. Il-petizzjonant xeba issa ilu jistaqsi anki assoċjazzjonijiet ambjentali l-Gvern ta' Valencia u mada ma deċazzjoni wara dawn is-snin kollha. Grazzi ħafna ta' dan. Dan kien slajċo effiċenti ħafna. Il-rappresentant tal-Kommissjoni huwa Jose Ramos Florido. Jek joġbu. Muchas gracias. Grazzi, Signor President. Fil-fatt, bħalma ntqal fil prezentazzjoni li ntbatu mill-petizzjonant, din il-petizzjoni 59 tal-2011 torbot Makas. kas barriera tal-ġebel fil-komunità autonoma ta' Valencia. Din il-barriera eh, ġiet allegatament estiża fl-2007 mingħajr il-EIA meħtieġ għal dastat ma kienx hemm proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar l-effetti ta' din l-attività fuq l-ambjent Il-petizzjonant jisħaq li hemm danni ambjentali iżda anke ta' problema għal ġirien. Juri anke l-passività tal-awtoritajiet reġjonali għal xi tip ta' rinvju fatt ittieħdu fil-fatti nixtieq li l-petizzjonanti tiħdu passi bażi tal-liġi ambjentali li jaġu kompetenti minnaħa jew livell komunitarju. L-aħħar laqa kienet dik ta' frar u provajna nasu ta' dan il-każ kompless ħafna l-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar l-ambjent li jistgħu jiġu applikabbli f'dan il-każ u ta' direttiva EIA id-direttivi l-oħra tal-protezzjoni tal-ambjent jistaw jkunu applikabli jekk jiżguraw illi ir-regoli natura 2000 qegħdin jinkisru. Id-direttiva EIA tistipula illi il-proġetti taħt annes wieħed dejjem irid ikollhom EIA u dan jinkludi anke l-barriri tipi oħrajn ta' proġetti dawk li jinsabu taħt n-nes snejn jirrikjedu li l-autoritajiet iwet u evalwazzjoni na bazi tal-mod ta' kif ġiet trasposta il-liġi Spanja. Din il-barġira ila t-opera sa' mill-erbajnijiet. Dak iż-żmien ma kienx hemm liġijiet għal ħarsien tal-ambjent kif nifmu għallum u l-Unjoni Ewropea ma kienx tinkludi l-Ispanja l-inqas biss kienet teżisti l-Unjoni Ewropea. L-attivitajiet komplew jespandu fl-2007 u għall-estensjoni ta' din il-barriera kellu issir impatt ambientali għabbażi ta' direttiva EIA ċar minna tal kommissjoni għabbaż tal-pozizjoni tal-petizjonant u l-pozizjoni tal-Parlament, aħna bdejna l-investigazzjonijiet u kienem skambju ta' informazzjonijiet ma' l-autoritajiet Spanjoli. U ma tawna informazzjoni dwar il-kas l-autoritajiet kompetenti u ma l-ġeġun autonomu ta' Valencia kif ukoll il-Municipalitajiet ta' Begosuja. Il-Komissjoni dejjem iċċarat li temmen dan il-każ kien meħtieġ li jsir evalwazzjoni ta' impatt tajjeb nisħu illi dan il-fajl rajna illi l-ombudsman lokali kien involut fetaħ fajl u rakomanda l autoritajiet kompetenti l-mżura għandha tittieħed sabiex jiġu minimizzati l-effetti ta' din l-attività fuq l-ambjent. Bħala ma diġà ntqal, numru ta' assoċjazzjonijiet differenti batu appelli fuq il-passi ta' l-attività li ttieħdet mill-awtoritajiet reġjonali. U każiet il-qorti diġà ntew. Kas minnhom kien ġewwa Alicante u ieħor tressa dim l-Qorti Suprema ta' Valencia. Din l-attività ġisma jusa li mandiex licenzja adegwata u għadda stant t-twaqqaf il-barriera kella tinalaq u jekk jissokta l-minar għandu tiġi mitluba licenzja ġdida mill-amministrazzjoni iżda biex isir dan irid l-ewwel isir studju ta' impatt. Il-kumpanija kwistjoni tarbet li jsir appell għad deċiżjoni tal-qorti u dan kien normali. Iżda l-autoritajiet lokali u anki l-autoritajiet lokali għal reġjun ta' Valencia fetħu fajl dwar dan fejn iċċaraw illi din il-barriera għandha tingħalaq il-kumpanija ġiet mitluba twaqqaf l-attivitajiet tagħha. Il-Kummissjoni bħala Gwardjan ta' Trattati tista' tiftaħ proċedimenti ta' ksur kontra l-Renju ta' Spanja għal ksur tal liġi ambjentali fuq dan il punt Iżda rajna wkoll illi l-awtoritajiet Spanjoli kompetenti qegħdin jieħdu il-passi meħtieġa sabiex jiġu skurati li jkun hemm konformità ma' liġi ambjentali tal-Unjoni Ewropea. Il-rati minn kif nifmu aħna li huma kompetenti huma fl-aħħar mill-aħħar dawk Ewropej. Bil-proċess li hemm għaddej, affarijiet jeħtieġu jgħaddu mill-qrati nazzjonali u jekk kienu possibbli illi tikseb sospensjoni tal-vitajiet mill-qrati nazzjonali mela dan għandu jkun mod aħjar ta' kif jitmexxew l-affarijiet u dawk illi battew u sofrew danni jistgħu jitolbu għal kumpens għal stant għandna nħossu illi u għaffermi effettiv illi Naddu merti nazzjonali. U dan u dak li għandu jisir għanna nistennew sa biex naraw kif id-deċiżjonijiet li saru mill-qorti jintlaħqu. Dġa saru xi appelli u importanti li jkun hemm dawn l-appelli qabel ma' tinħareġ is-sentenza. Aħna nemnu li l-spassi meħtieġa għadin jittieħdu mill-Gvern u l-Awtoritajiet Spanjoli għadda sant m'hemmx għalfejn tiħu azzjoni l-Kummissjoni Ewropea dan ukoll ngħidu illi aħna nixtiequ nżammu l-ġurnati dwar dak li hemm dwar ir-riżultat finali x'inhu. Ma nirx għal-sema lokali u reġjonali dwar il-mod ta' kif qegħdin jippruvaw implementaw deċiżjonijiet illi ttieħdu mill-qorti. Aħna smajna mill-gvern illi l-aħħar splużjoni fil-barriera kienet reġistrata f'Ġunju u minn dakinhar ma kienx hemm iżli esplużjonijiet il-kumpanija ntqalet illi trid twaqqaf l-attivitajiet kollha tagħha fil-barriera sa ma tinħareġ is-sentenza finali wara li jkun ġew konsidrati l-appelli kollha. Dik hija situazzjoni bħalissa aħna ħadna passi aħna konna imħazbin dwar il-passività tal-awtoritajiet Spanjoli Aħna grati l-petizjonanti illi ġibduna l-attenzjoni illi ma kienx hemm applikazzjoni xirqa tal-liġijiet ambjentali tal-Unjoni Ewropea iżda aħna nħossu illi fid-dawl tal-trattament min-naħa tal-qrati nazzjonali qiegħda tittieħed biżejjed azzjoni sabiex niżguraw li liġi ambjentali komunitarja tiġi rispettata fil-meda twila. The floor is open. Grazzi, issa nisimaw mill-delegati ġud. Thanks. Grazzi ħafna. Il-fatt il-reprezenza hija kemm xejn fjakka. Issa ħafna wkoll nafu u nistgħu nimmaġinaw kemm hija kera tgħix fejn barriera. Barriera li qiegħda tniġġes lil ħajtek b'dal mod nifhem il-punt tal-kompetizzjoni li l-aħjar soluzzjoni id dik li taħdim il qrati nazzjonali. U ma tagħmilx sens um, jekk toħroġ mill-livell Ewropew, issa hemm il-livell reġjonali u livell lokali. Issa minħabba l-leġislazzjoni Ewropea fid-dawl tal-passività tal-awtoritajiet Spanjoli Naħseb jagħmel sens illi nigsbu nagħmlu kuntatt mal awtoritajiet nazzjonali Spanja anke mill-ambjent sabiex nurhom li aħna għajnejna fuq il-każ u nuru t-tama li jkun hemm applikazzjoni minnu fieħu rimedju għal nies ikkonċernati b'dan il-taffir hemm posta każijiet fir-Renju Unit eh, illi damu jkarkru Nies li jgħixu viċin ħafna tal l-ekwivalenti fir renju Unit sa daw il-barrieri u eh, hija frustranti meta l-proċess jieħu fit-tul. Dak kon nistgħu namlu biex nħaffu l-proċess għanna namluh. So, thank you for that. Grazie tal-kommenti tiegħek. jekk tippermettu li nagħti sira issa. Naqbel ħafna maġġut nibatu ittra li l-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex nisqu fuq is-sitwazzjoni ta' tħassib kbir għal petizzjonant. Nawsu referenza għal petizzjonant najdulu li aħna irċevejna l-kas u bħalma spiegat il-Kommissjoni ma kienx hemm rispett sħiħ tal- liġi Ewropea u li din il-barrier żgur sejra eh, illi għadha dejja l-operazzjonijiet tagħha minkejja deċiżjoni li din tingħala. Meta eh. panna nsemmu wkoll fl-ittra. Ittra ripetizzjonant fejn ispjegaw li sospensjoni tal-attivitajiet l-aħjar tiġi trattata mill-rati nazzjonali. U dawn l-litri li nibbatu għanna nibbatom u koll l-autorità nazjonali. U anki nsemmu l-punt nsemmu l kummissjoni dwar eh, kumpens potenzjal. U anki nibatu l-Aġenzija Nazzjonali ġewwa Spanja li hija mill-ambjent mela nżommu lil petizzjonant aġġornat nuru anki illi aħna importana minn din il-biċċa. Naddu għal-punt li jmiss, petizzjoni 533 tal-2012 dwar il- Rizoluzzjoni adottata mill-Parlament u fatt li din għadet ignorata. Li petizzjonat mhux prezenti da Henry Kaspat flimkien ma' Milena Mihajlova, prezenti t-nejli u stalikom min jitkellem fuq xiex. Ikkaġobkom. Grazie President, membri onorevoli. Fuq din il-petizzjoni xin nibda? Bilin nisħaq l-appoċ tal-Komissjoni ħasib tal-Parlament u tal pizzjonant tal-Amministrazzjoni tajba fis-sens ta' trattar ta' artiklu 298 ta' TFU, artiklu 41 ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem, jiġifieri dritt għal amministrazzjoni miftuħa u onesta il-qalba tal-kustjoni. Il-petizzjoni issa. Nixxie nfakkar illi l-Kommissjoni fit tnejn ta' Marzu 2011 wieġbet formalment l-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 25 ta' Novembru tal-2010. Il-Kommissjoni għal stant temmen illi kienet konformi mal obbligi istituzzjonali. Il-Kommissjoni hija konxa illi bitweġiba riżoluzzjoni tal-2010 proponiet forma tala il parlament kolġ bil-qasam tal-ksur. Il-Komissjoni zdejat l-opinjoni illi manjoraċ il-Parlament Ewropew għax fit-tweġiba taħat tal-2011 spiegat f'dettal mit ikollhos il-pożizzjoni tagħha fuq it-talba parlamentari. illi kienet kuntest mhux leġislattiv. Għadha stat il kummissjoni tal-fema illi le manjuratx l-Parlament Ewropew. Iżda trattati tarba tiegħu u Provdiet pozizjoni fuq din it-talba partikolari u t s sinjor President nixtieq intenni il-punti prinċipali ta' tweġiba tal-Kummissjoni. Għada stant il-Kummissjoni spjegat kemm fit tweġiba l-Parlament kif ukoll lil petizzjonant illi jekk ikun hemm proċedura ta' ksur Il-reġdin kienet il-qalba ta' parlamentari diġà tkun parti responsabilità u il-kompetenzi li nataw b'mod dirett lill kummissjoni taħt artiklu 258 dak kollu illi ġie mitlub mill-Parlament mill-petizzjonant ma jistax sigurament responsabiltajiet individwali li ġa l mitrattat infushom l kummissjoni f'dan il-qasam. Il-Kummissjoni spjegat ukoll illi il-proċedura ta' ksur meta wieħed iħares lejn anke l-prinċipji ta' effettività, libertà u indipendenza. Diġà ilhom suġġetti għal leġislazzjoni Ewropea anke meta tresqet il- din l-idea sa mill um, qabel votazzjoni fil-fatt. Mela, kustjoni ta' parti dawk tal-aċċess għad dokumenti li tmur lura l-2011, jekk dawn l-istrumenti ma jeżistux jkunu parti minn kodiċi, xi tip ta' kodiċi, jistgur li hemm għandu kemm imparzialità. L-indikar tal-varjetajiet ta' appelli jew l-inklużjoni ta' benchmarks għal banking ta' ċerta servizzi dan u dan kollu il-Kommissjoni indikat man jaqwal b'lini gwida posta anke l-komunikazzjoni oħrajn u dan jinkludi l-fatt li f'April 2012 fil-wara riżoluzzjoni tal-Parlament il-Kommissjoni tat komunikat dwar il rabtiet mal min ikun l-ment dwar il-ksur tal-liġi komunitarja u din il-parti tip tħares li minn restaq l-ilment fil-fazi informali ta' proċedimenti ta' ksur. Dawn il-miżuri jinkludu interalja periodu ta' 12 xahar minn meta jiġi prezentat l-ilment sa ma il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk tibdix proċedimenti ta' ksur il-possibilità anke minn ressa l-ilment biex il tama rappresentanti tal-Kommissjoni sabiex ikun jista jippreżenta l-argumentazzjoni tiegħu u r rekwiżit illi f'każ il-Kommissjoni tkun sejra tara il-każ illi il- il-min jippreżenta l-ilment għandu erba' ġimgħat biex ikun jista' jaġġorna dawn l-elementi fid-dawl ta' din l-istampa kollha għabbażi tad dokument tal-2010 fit-tweġiba tiegħu ġie konkluż illi m'għandhomx għalfejn tiġi mresqa ebda leġislazzjoni ġdida għal kodiċi proċedurali fil-qasam ta' ksur. Thank you very much. Grazzi ħafna. Fadal żewġ kollegi għalbina ħafna miegħi. Għandkom kommenti jew mistoqsijiet kollegi qalbijena. If not, would you allow me? Jekk le, mela niproponi xi ħaġa jien? Jien naħseb. Illi l-Kummissjoni għamlet dak kollu li seta' jsir għal stanta jien nipproponi li komunikat li sa referenza li dwar la ġurnar tal-rapporti mal-ilment fil-rigward tal-ksur, l-applikazzjoni tal-Liġi Ewropea tal-2012 jintbat l-petizjonant għall-informazzjoni tiegħu u mbagħad nagħlqu l-petizzjoni. Naħseb din hija l-iktar mod adegwat ta' kif nitrattaw il-biċċa. Ġuri jekk jilbok. Gray, with Naqbel mal-proposta tiegħek Iva qabel miegħek iżda sabiħ li hawn min jaqra riżoluzzjonijiet tal-Parlament u jiddefendu għom b'mod attiv kontra l-Kummissjoni u jkun sabiħ li kieku riżoluzzjonijiet parlamentari kollha jkollhom feedback mill-Kummissjoni f'termini ta' proposti li jitresqu għad-astant jekk il-messaċ jasal fil-widnej tal-Kommissjoni kun riżultat tajb għal din il-petizzjoni u nistaw anki namlu referenza dwar dan fil-komunikazzjoni l petizzjonant Signor Pitera. Mux Pitella fil-fatti korreġi ruħa il-president, kollega ieħor iżdat jafas il-ħin u jina jgħid. Iva, grazzi. Din hija l-aħjar soluzzjoni u jagħmel sens illi nisqu fuq l-importanza illi dawn il dokumenti jiva jinqra. And in order to read them, they need to be a bit user friendly. U biex jinqraw irdu faċli taqrom għall-astant. Ejja nieħdu kemm xejn ta' ispirazzjoni minn din il-laqa biex il-komunikazzjoni fil-ġejjieni nagħmlu għażjat faċli għal min jaqram. sabiex nkun nistaw iva nibatu għom l-ċittadini ma li tritt li nibatu u anke bil-kooperazzjoni li għanna dan japplika anke għal-ġejjeni grazzi lilkom il-koll u bekk ikkonkludejna il-ġurnata 50 minuta kważi gwadanjajtum mill-ħin il suppost biċċajna fih. Grazzi ħafna din hija laqa l-aħħar laqa qabel il-waqfa għal-vaganzi tal-miliet. Nirringrazzjakom għas-semestru għal ħalifa għal-ħidma kollha li wettaqtu fil-komitat biex nirringrazzja lill-Komissjoni tal-Kooperazzjoni tagħha biex nirringrazzja l-assistenti kull min jikkopera mal-komitat formalment grazzi minn issa nawguralkom il milizzini u bidu eccellenti għas-sena l-ġdida.